Dear colleagues. Eżis kollegi, forse wasal iż-żmien li nibdew ix-xogħol tagħna. Ikkeġobkom. First point Nibdew bl-ewwel punt fuq l-aġenda l-adozzjoni tal-aġenda. Punt numru 8 fuq l-eżaminazzjoni xjentifika Fu kwistjoni dwar li kan huwa posposta laqa ta' Diċembru għaliex il-proporzjoni tal-proposta tal-Kommissjoni skont l-emenda tagħna ma ġietx approvata mill-Koreper. Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet għal dan, l-abbozz ta' aġenda nistgħu nadottawha b'dawn il-modifiki li għadek hemm semmejt. Naddu għal punt numru 2 fuq l-aġenda l-avviża tal-President. Xol faċli l-lum għaliex kull m'għandi xi ngħid huwa li l-interpretazzjoni hija disponibbli bi 22 lingwa llum m'hemmx estonu u hemm 21 lingwa mingħajr estonu u Malti għalada. għada. U għandin nżid ukoll illi l-laqa hija disponibbli fuq is-sit elettroniku bl-application tal-laqa u anki li l-laqa se tkun imxandra fuq l-internet. It-tielet punt fuq l-aġenda tagħna huwa l-avviż tal-President dwar ir-rakkomandazzjonijiet tal-koordinaturi. Ir-rakkomandazzjoni tal-koordinaturi ta' 6 ta' novembru 2014 tqasmet elettronikament u jekk m'hemmx oġġezzjonijiet għal dan nistgħu nqishom bħala approvati. Nistaw naddu għal punt numru 4 fuq l-agenda tnaqqis ta' emissjonijiet ta' sustanzi niġġisa minn vetturi ta' triq. Palma tafu, il-proposta tal-Kommissjoni għat naqqis ta' emissjonijiet ta' sustanzi niġġisa minn vetturi ta' triq ila mana kienet fl-agenda tagħna bħala kumitat u jena mill-ewwel issa nista' ngħaddi l-mikrofonu minnu fih lir-rapporter Albert Dess biex itina ftuħ għal din id-diskussjoni fuq dan il-punt. Grazzi. Grazzi ħafna, President. Aziz Giovanni. Jena writ dan ir-rapport mill-predeċessur tiegħi Thomas Uller li ma ġiex elett mill-ġdid sfortunatament u talabni inkompli x-xogħol tiegħu kelli opinjonijiet tajbin ħafna fuq dan ix-xogħol propju mill-Kumitat Ekonomiku u Monetarju fost oħrajn fuq it-tnaqqis ta' emissjonijiet ta' sustanzi niġġiesa u naħseb li jekk inqisu il-progress teknoloġiku allura mbagħad għandna nħallu lok għal tnaqqis ta' emissjonijiet biex bekk nikkontribwixxu għal kwalità tal-arja. Il-Kummissjoni għandha xi dubi dwar il-skadenzi dwar il-kalendarju biex jiġu implementati dawn tnaqqisijiet. U fil-rapport għadna ma stajniex nistqarru fiċ-ċar x'naħsbu dwar il-valutazzjoni tal-implikazzjonijiet fuq l-iktar affarijiet negattivi skonti, jiġifieri l-atti delegati. Il-mistoqsija din jekk se jidħlu l-atti delegati jew l-atti ta' implementazzjoni anke dispożizzjonijiet tagħhom iridu iktar sustanza fuq dan. Il-Kummissjoni qed tgħid li hemm erba' oqsma addizzjonali li għandhom jitneħħu minn kodeċiżjoni u jgħaddu għal atti delegati din hija l-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni għal ħames tunnellati. Il-limitu kien ta' 2.84 tunnellati, naħseb li dan għandu jibqa fis-setat tal-Parlament, skonti. It-tieni fuq l-NOX u l-emissjonijiet ta' diossidu ta' nitrogenu jiena nissuġġerixxi li dawn m'għandhomx jiġu indirizzati blatti delegati iżda għandhom jiġu indirizzati bħala dispożizzjonijiet sostantivi u għalhekk jaqgħu taħt il-kamp ta' applikazzjoni tas-setat tal-Parlament. E kif nifhem it-Trattat ta' Lisbona l-atti delegati għandhom ikopru biss dawk dokumenti mhux essenzjali u dispożizzjonijiet marbuta magħhom u għalhekk qed ngħid dan din il-bażi li qed u għalhekk bażi ta' dan naqbel li dawn jistgħu jibqgħu taħt atti delegati iżda jiena mhux ħanipproponi min-naħa tiegħi li xi ħaġa għandha taqa' taħt dispożizzjonijiet taħti ta' implementazzjoni għaliex bekk imbagħad il-Parlament ma jkunx involut xejn. Jiena ili naħdem fil-Kumitat tal-Bidja l-erba' snin għal 10 snin nansi, skużawni, u f'dal-parlament dejjem provajt nagħmel ħilti biex il-parlament ikun kemm jista' jkun involut. Anke fuq il kodeċizjoni naħseb li hemm affarijiet li jridu nagħmlu aħna minnaħa tagħna il-Kummissjoni mux minnaħa tagħha titressaq l-affarijiet u dan japplika anke għal dan id-dokument. Ħankun nkunu involuti fil-proċeduri u għandu jkompli jkun hekk. Fuq l-atti delegati huwa neċessarju tabel bilħaq li ma jistax ikun il-Kommissjoni taqbad u t-proponi għad delegati u nivvotaw isu xejn xejn, aħna rridu nitalbu l kummissjoni meta jaħdmu fuq atti delegati li jinformawna minn qabel bil-qoddim dwar xinija l għada tal-tħejja ta' dawn l-atti delegati. Għaliex bekk nkunu nistaw innaqsu l-periklu illi l-affarijiet kollha jiġu indirizzati skont l-interessi tal-Kummissjoni biss u forsi jisu iġeluna li niċħdu uħut minn dawn l-atti delegati. Skont it-Trattat ta' Lisbona, issa għanna mod ieħor kif nindirizzaw l-atti delegati kien hemm deċiżjoni unanima u l-Kummissjoni issa kull ma tittamel huwa li tapplika dak li ħila tippriedka fuqu. Irridu niżguraw li l-proċedura taħdem tal mod illi l-Parlament ikun involut kif xira u nistgħu nindirizzaw dan il-punt iktar tard jekk trid. Grazzi, Albert. Issa nibdow il-Shadow Reporters, nibdow minnu fih Mirjam Dalli fis-semi soċjali. Grazzi, Chair. L-ewwel net minnaħatana nilqaw il-proposta tal- kummissjoni u nesprimu wkoll l-appoġġ tagħna l kwalunkwe miżuri li jistgħu waslu biex eh, innaqsu b'mod konkret l-emissjonijiet mill-arja u anki ntejbu il-kwalità tal-arja. Kif kulħadd jaf il tinġis fl-arja huwa riskju ambjentali kbir s saħħa tal-bniedem u ċertament li aħna naqblu u nikkondividu dawk l-istudji xjentifiċi li jgħidu li għalkemm il-kwalità tal-arja fl-Unjoni Ewropea ċertament tiebet fl-axħar xiren ta' snin, pero xorta waħda hemm problemi sinifikanti li jistaw iwaslu għall effetti serju fuq is-saħħa tal-bniedem. U kif nafu kollha kemm aħna ammont qawwi sinifikanti tal-problema ta' tniġġis tal-arja huma propju l-emissjonijiet ta' exhaust mill-vetturi. Qegħdin nitkellmu dwar muturi, karozzi, vanijiet, trakkijiet li jemittjaw joħorġu minnom varjetà sħiħa ta' tniġġis li jinkludi fost l-oħrajn gassijiet bħal nitrogen oxides u anki l-particulate matter. F'leġizlazzjonijiet qabel l-Unjoni Ewropea dejjem kienet tagħmel u tissetja limitu ta' valuri għal dak li għandu jkun l-ammont massimu ta' tniġġis fl-arja li il-persuni ikunu esposti għal-jom. Imma nafu kol kif popolazzjonijiet urbani għanna ammonti pjuttost olja ta' nitrogen dioxides u anki particular matter li huma ferm aktar mill-limiti stabiliti. Biex nagħti pereżempju eżempju skont il-European Environmental Agency it-trasport fit-toroq tagħna iwassal għal 42% tal-emissjonijiet li huma magħrufa bħala NOx emissions fl-Unjoni Ewropea. Allura ċertament li aħna nappoġġjaw azzjoni tal-Unjoni Ewropea li għandha twassal biex ikollna limitu aċċettabbli ta' emissjonijiet mill-exhaust li huma tossiċi għal karozzi il-ġodda li jinbjaw fl-Unjoni Ewropea u biex nalenjaw b'mod aħjar leġiżlazzjoni tal unjoni Ewropea ma' sviluppi teknoloġiċi ġodda. Għal dan il-għan nilqaw l-intenzjoni tal-Kommissjoni Ewropea li tipprovdi flessibilità fejn jidħlu weight limits for type approval biex ikonna u nevitaw il-ħtieġa li jkollna dik li tissejjaħ bħala double certification għal ċertu tip ta' vetturi Imma f'dan il-kas, per eżempju, għawnek ħankuna dan il-repeti titjowis li għadu kif għal il-rapporter Albert Dess. F'dan il-kas, aħna nemnu li memx il-ħtieġa ta' delegated acts, għalix nemnu li il-weight limits jistaw jiġu emendati fil-regolamentazzjoni fil nifisa Naqblu u koll per eżempju ma' revizjoni ta' tailpipe emissions għal light duty vehicles f'temperaturi kesħin, Imma fuq dan il-punt, per eżempju, irritnajt ngħid li meta rajna id-dossier kollu kemmu fid-dettal ma stajniex insibu per eżempju dettalji bizzejiet jew nkella impact assessment fuq din il-miżura. Dak il-każ ma sibnijiex. Kenna u koll proposta oħra li konna limitu separat għall-emissjonijiet ta' nitrogen dioxide li naqblu li huma um, pollutant sinifikanti imma l-darboħra ma kienux is-sapportjati b'impact assessment id-detaljat. Meta wieħed jikkonsidra l-aħħar ehm, żviluppi teknoloġiċi u nifmu wkoll mod partikolari li għandu ikun iffaċilitat ehm, idħul fis-suq ta' vetturi li huma bbażati fuq natural gas għaliex namnu li huma triq il qudiem Però per eżempju kellna dubju hawnhekk dwar l-inklużjoni ta' informazzjoni fuq 200 emissions meta wieħed jikkalkula s co 2 emissions u nixtieq li il-rappreżentanti tal-Kummissjoni jispjegaw f'aktar dettal propju dwar dan u ituna wkoll naqra informazzjoni jekk il-CO2 Regulations 443 ta' 2009 u 510 ta' 2011 għandhomx jiġu emendati f'dan is-sens jew le. Apparti ovvjament id-dettalji tekniċi ta' dan ta' din ir-regolamentazzjoni, kien hemm żewġ miżuri li ehm, huma um, pjuttost interessanti. Waħda minnhom kienet l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tirrevedi il-Provision on Access to Vehicle Repairs and Maintenance Information u li tagħti attenzjoni speċjali li ħtiġijiet speċifiċi tal-SMEs però ma stajċ insib miżura speċifika f'dan ir-rigward ehm, fil-paragrafi li qed jiġu proposti u nixtieq spjegazzjoni propju wkoll dwar dan. Kwistjoni oħra hija l-proposta tal-Kummissjoni dwar il-Fuel Consumption Meters u il-Gear Shift Indicators li kienu elementi ewlenin fl-impact assessment u fejn il-Kummissjoni wkoll biniet kas tajjeb dwarhom. Għaliex eh, intqalli pereżempju dawn jistgħu jkunu miżuri ewlenin biex insaħħu l-effiċjenza u anki ehm, jiġu frankati minn 2 sa 3% fejn jidħol il-fuel. Però imbagħad ma sibna l-ebda referenza għal dan fil-proposti ehm, li għamlet fil-Proposed Amending Regulation preċiżi li saru. Pal Albert Dess, aħna u koll nishtiqu um, ehm, inwaslu tħassib ħan nitkellem dwar tħassi personali tiegħi. Nħoss li kien hemm daqsxejn użu żejjed ta' delegated acts fil-proposta tal-Kummissjoni għaliex inħossu li fċertu każi konna din nitkellmu dwar miżuri li mhumiex dawk li jissejħu non-essential elements of the regulation, għaliex jitkellmu anki b'mod ċar uħut minn dawn il-miżuri dwar emissjonijiet fl-arja. Aktar minn hekk, l-isforz tal-Kummissjoni biex inżidu wkoll l-standards tal-kwalità tal-arja u nemendaw ir-regolamentazzjonijiet biex innaqsu l-emissjonijiet mill-karozzi nagħmlu li huma pass fid-direzzjoni tajba U nixtieq ukoll inkunu nafu min-naħa tal-Kummissjoni meta se jkunu qegħdin waslu l-ewwel pożizzjoni uffiċjali tagħhom ehm, għaliex nitolbuhom li waslu din il-pożizzjoni kemm jista' jkun malajr biex inkunu nistgħu nallenjaw ix-xogħol tagħna u nimxu l qudiem fuq it-test finali. Grazzi. Thank you very much. And now for the ECR, Mr. Dorman. For ECR, Mr. Dorfman. Fremmest byder ECR alle tiltag fra kommissionen velkommen, der vil fremskynde The ECR needs to håndtere den lovmæssige fiasko. Det glæder os, at kommissionen har identificeret Rridu namlu tajjeb għal nuqqasijiet li hemm fil-leġiżlazzjoni. il kommissjoni għed titkellem fiċ kif ħatamel dan u għalek nappoġġawa. L-ICR jemmen li ħafna mill-aspetti minn din il-proposti huma pożittivi waħda mill-affarijiet hija li il-200 mhix iktar taħsara l-nedmin iżdejja sors ta' tniġis tal-ajru. Il-mod kif inkejlu il-200 fl-ajru din il-proposta huwa titjib pożittiv jiżguranna wkoll li il- Vetturi li jaħdmu bil-gas naturali jistgħu jitqedu fissu fl-Ewropa. Kuntenti wkoll bil-limitu massimu suġġerit mill-Kummissjoni għall-approvazzjoni tat-tip type approval biex bekk ma jkun bżonn żewġ tipi ta' dan. Bekk intejbu l-leġiżlazzjoni anki fuq il-kwalità tal-ajru u anki l-proċedura tkun tiswinna inqas għal produtturi. Madana kollu l-grupp tijaj huwa konfermat dwar il-numru ta' proposti li hemm fid-dokument tal-Kummissjoni hemm bżonn investigaw dan l-affarijiet iktar fid-dettall. Importanti li jkollna xi limiti massimi fuq temperaturi baxxi biex bekk nkunu nistgħu ntejbu l-proposta. M'hemmx anke xejn dwar il-leġiżlazzjoni preżenti u għalhekk il-Kummissjoni qed tgħid li din għandha ssir parti mill-atti delegati u din hija ta' tħassib għalina ma naqblux ma' din il-proċedura. Numru tal- target values hawnhekk huma importanti, iżda l-fatt li l-Kummissjoni qed tinsisti li dan għandu jkun għad delegat mhix aċċettabbli. Għam bżon nagħmlu skrutinju ta' dan iktar fid-dettall. Lil minn hekk irridu nisimgħu mill-Kummissjoni kif ħanneħu il-rekwiżiti għall-ammonja fil-vetturi heavy duty, qed naraw li rekwiżiti qed isiru ktar skabrużi għal produtturi iżda dan ma naħsbux li ħajkompli iwassal biex intejbu l-effetti fuq l-ambjent. Nafu li l-vetturi li jaħdmu bil-gas naturali xorta waħda jiġġeneraw u jemettu l-ammonja iżda rridu spiegazzjoni mill-Kummissjoni fuq dan l-aspett speċifiku. Grazzi. Thank you very much and now for Grazie. isur tolbat mill-grupp ALDE. Grazzi President, jena ma naħsibx illi ħafna iktarx diskutu uh, eh, wara dawk li għalu shadow rapporteurs. Irridu naraw l-kwistjoni tal-atti delegati u dinija l-ikbar eh, problema li għanna nuqqas taftejn bizzawx naħat. Grazzi. Kej Taylor mill-gruppi Hodor. Grazzi, President. Blemenda tal-Euro 5 u Euro 6 din il-proposta edha tati opportunità importanti biex innaqsu l-emissjonijiet perikolużi mill-vetturi. Il-trasport il ta' toro huwa l-ikbar sors ta' tniġis, ħażina s-saħħa u għall-ambjent, u l-arja ħażina Eh, edha tikkawza nofs miljun ehm, imwiet prematuri fl-Unjoni Ewropea. Qabela eh, eh, hemm il-tipjib ta' sigaretti biss. Li naqsu din dan it-tneġġis l-ikbar priorità. Wara l-ewwel evalwazzjoni inizjali ta' din il-proposta ma jiddirx illi edda tagħti riżultati kif aħna u essenzjali, per eżempju, illi intejbu l-valuri limiti tal-NO2. Għaliex il-Kummissjoni mamliċ proposta għal dawn l-emissjonijiet? Dawn rridu jiġu eh, proposti fi proċedura ta' kodeċizjoni, mux deċizim mill-Kummissjoni. Anki fuq il-kwestjoni ta' road testing, anki din kella tkun parti mill- eh, approvazzjoni tal-vetturi tal-passeġġieri sal-2013 għaliex e-, edin indumu fuqa. E, e, l-iktar ħaġa interessanti f'din il-proposta hija dik li ma fiex sal-formalizzazzjoni tal-proposta fuel consumption meters u gear shift indicators huma elementi ewlenin u skont l-evalwazzjoni tal-impatt dawn il-miżuri illi iħedġu l-eco driving ikkunu qegħdin jagħtu lill-sewwieqa eh, strumenti eh, effiċenti anki biex jifrankaw il-karburant 2-3%. fil Forsi il- eh, wara il impatt wara il-tentativ tal-Komissarju Tajani biex jagħtihom eh, inċentiv, eh, issa l lura eh, ftit hemm gear shift indicators għal vetturi ta' toro. Il-proposta tal-Kummissjoni teżenta il-vetturi bil-gas u fil-fatt dawn il-vetturi mhux qed jagħtu l-ebda benefiċċju U meta wieħed is anki l-kriżi jekk aħna nużaw iktar gas mhuwiex mhijiex ħaġa li hija eh, ħaġa li nixtiequha politikament. Eh, dawn qegħdin eh, jiksru il-prinċipju illi huma neutrali teknoloġikament. Fil-fatt mhumiex Il-Parlament għal daqstant mandux joffri eżenzjoni għal vetturi eh, li użaw il-gas. Il-fat illi naqsu dawn l-emissjonijiet totali ta' THC se jwassal għal emissjonijiet iktar oljien minn THC bħal benzene illi ħafna minnhom huma tossiċi u perikolużi għal saħħa u għal kwalità tal-arja. Il-teknoloġija biex nirġanġaw dawn l-emissjonijiet THC ila teżisti għal daqstant il-limitu għanna nżiduħ. Namlu hektar diffiċli mux neħuħ dan il-limitu hemm bżonn jiġi implementat minn aktar kmini possibbli fil-test reali eh, tal-emissjonijiet illi qed tiżviluppa il-Kummissjoni. Għal daqstant il-Parlament inħossu illi għandu eh, jirrifjuta dawn il-bidliet għal dawn il-limiti. L-ammonja eh, toħlo problemi ta' saħħa ta', ta, ta, ta respiratorja, tal-sistema respiratorju. U eh, għal da stand dawn u għanda titneħħa minn dan l-standard. Il-parlament għal daqstant għandu jżom limite tal-ammonja għal kull tip ta' vetturi u fl-axħar il- eh, light commercial vehicles jonkella vans li jitħlu taħt il-kategorija numru wieħed mandomx bżon ta' eh, licenza speċjali, mm, ma jħalsux laqqas road charge u, u l-iktar tqal eh, huma eh, wkoll eżenti minn dawn l-standards ta' CO2. Il-vanniet jistaw fil-fatt iġorru 3.2 tonnellati. Imma peress li l-infurzar ma jeżistix, allora dan il-limitu mhux qed jiġi implementat. U dan għet wassal għal zida eh, kbira fil-beħ tal-vanniet u tal-operazzjoniet u dan għet wassal għal impatt perikolus fuq il-sikurezza u fuq il saħħa u fuq l-ambjent. U il-Kommissjoni għanda terġa tħares lejn din il klassifikazzjoni tal-vetturi u zid eh, il-rigorozità ta' dawn ir-regolamenti. Għal daqstant ma' nix natu iktar flessibilità u distinzjoniet bejn eh, il-heavy vans u light trucks. Grazzi. Grazzi. Issa fisem EFTD Madam Eli. Grazzi. Il-proposta li għanna u dimna ti riguarda deċizjoni li tamel eh, delegazzjoni l-Komissjoni eh, pal eh, valuri limiti eh, ta' vetturi ta' toro. Issa minkejja l-introduzzjoni tal-Kummissjoni, eh, aħna nistaw eh, naqblu anki maħħom, però rridu bil-fors niftakru illi l aħħar intervenzjoni leġislativ propost mill-Kummissjoni biex naqqas l-emissjonijiet kien ibbażat propju fuq il-kontra tal-prinċipju ta' min inġġes iħallas. Irridu niftakru illi l legislazzjoni attuali wara proposta l-Kummissjoni fil-fatt ippenalizzat il-vetturi zar a favur tal-vetturi kbar. Eh, fil-fatt qed jgħidu illi il-vetturi kbar iniġsu inqas dawn id-deċiżjonijiet għal daqstant ġew kontestati, però ħadd ma biddel ir-riżultat u baqgħet tifavorixxi dawn il-vetturi kbar. U fit-test li għandna qudiemna llum il-premessa erba, sitta u seba ma jkonvinċunix u mbżon illi jisir iktar eh, studju tekniku fuqhom u meta jisu il-sustanza tal-proposta ma nħossux illi ħaġa tajba li natu lil kummissjoni setat ta' delega. Grazzi. Issa, talba. Wara talba, isur gote. Jiena ma konċ ta' nitkellem, imma l-kollega Taylor eh, stimolani biex nitkellem. B'dak li qal. Fuq il-vetturi gas huma il- il- eh, il- il biex innaqsu dawn il-emissjonijiet partikolati sa' zero, ma nistawx najdu li dana mux se kontribwixi eh, biex nipromu, biex intejbu il-kwalità tal-arja. Mux veru, huwa fattur importanti ħafna. Jiena kont rapporter fil-standard Euro 5 u Euro 6 u għadna mir raġunijiet li tajnijom trattament speċjali li dawn il-vetturi kienet propju il-kwistjoni tal-idrokarburi. U bħala riżultat aħna konna qed niprojbixxu il-vetturi minn barra l-Unjoni Ewropea u ma nistawx aħna inneħuhom minn fuq is-suq dawn il-vetturi tal-gas għax dawn huwa pass lejn il-vetturi li jużaw l-idroġenu. U aħna qed nipromovu l-użu tal-ibridi, irridu nimxu lejn l-standardizzazzjoni, għanna bżon ta' enfasi fuq il-mobilità, Però aħna kollha kemm aħna għandna stint illi maħniex qed nimxu fid direzzjoni tajba qed nittrasferixxu dan il-gas minn post tal ieħor Jekk jiena jkoll impjant elettriku fuq il-faham u jagħti xej, jiena qed nammel ħafna emissjonijiet u ma naħsibx li dan it-tip ta' vettura bil-gas hija verament l-aħjar risposta. U naħseb, wis, illi ma nix ni din it-tip ta' teknoloġija, għanna nużawa anki bħala fazi tranzizjonali. Il-kellim li jmiss. Ma nafx jekk hiex koincidenza, imma sur bille. Dalodu kien hemm rapport fil-stampa mill-Università ta' Leuven illi kienet rigwarda l-emissjonijiet mill-vetturi elettriċi, mux CO2 naturalment imma materja partikolata u anki eh, nitrous oxide. Jider illi dawn iż-żewġ tip ta' emissjonijiet fil-vetturi elettriċi jinġsu daqs daqs il-vetturi li użaw il-petrol. Għal daqstant nishtiq nuża l-opportunità biex nistaqsil il-Kommissjoni ma titkellimx fuq din ir-riċerka u wara proposta ta' surbes fuq il-vetturi elettriċi jider illi l-emissjonijiet ta' nitrogenu huma eh, oljin daqs dawk fil-vetturi tal-petrol u mumiex emissjonijiet li ħorġu mill-exhaust. Imma huma emissjonijiet ta' tip differenti. Għandi lista per eżempju mill-brejkijiet, mill-ruoti, mill-gomma, fuq it-toroq, dawn huma kwestjonijiet ta' materja partikolata ma' anki nitrogenu. Jiena favur il-promozzjoni tal-vetturi elettriċi, però rridu niftakru anki dan ir-rapport li ġej mingħand l-esperti. Grazzi. Issa, ma jdirrix li hemm intervenzjonijiet oħrajn. Mela nitlob l kummissjoni issa is-sur Pettinelli biex jirrispondi għal mistoqsijiet u l-kommenti kollha tal-kollegi. Kollegi. kollegi. Grazie, President. Jek ti permetti li jena nishtiq nati introduzzjoni qasira fuq ir-razzjonal, ir-raġunament ta' dan il regolament Dan il regolament fih ħames miżuri differenti illi jiprufaw jissolvu ħabes nuqqasijiet tal-regolament attuali għall-sfida tal-kwalità tal-arja. Dawn jistaw jinqasmu fi tlet gruppi. L-ewwel waħda hija miżuri illi qed inaqsu l-pis amministrativ, it-tieni mbagħad miżuri illi qed jagħtu kondizzjonijiet aħjar għal eh, vetturi alternativi u t-tielet huma miżuri illi jiffukaw fuq il-performance ambientali tal-vetturi. Mela fl-ewwel grupp hemm il-miżuri li jippermettu illi inkopru vetturi ta' massa akbar għax dawn neħew il-ħtiġa ta' double testing għal daqstant se kunem tnaqis tal-pis amministrativ f'dan il-kas minnajr bżon ta' bidliet fil-kwalità tal-arja. U tini kategorija hija il-bidla tal-limiti tal-ammonja għal ċerti kategoriji, anki heavy duty, u l-introduzzjoni u l-inklużjoni tal-metan fil-kalkolu tal- eh, tal-emissjonijiet ta' CO2. U tielet grupp mbagħad ta' miżuri eh, tal-aħħar kategorija huma emissjonijiet minn vetturi illi fihom miżuri biex ibidlu emissjonijiet għal eh, sustanzi li nġisu għal vetturi ħfif. Għal dan l-Kommissjoni għandha intenzjoni eh, tintroduċi limitu eżistenti eh, eh, għall-NO2 u anki fl-operazzjoni ta' temperatura baxxa bil meta wieħed iqis anki l-progress teknoloġiku ta' dan l-aħħar snin. Mela, fuq dak li għandu xieqsam mal eh, mistoqsijiet speċifiċi li għajmu il-membri onorevoli, nixtieq insaqsi illi huwa veru illi fil-futur il-Kummissjoni se tipproponi metodoloġija għal dak li insejħu real driving emission. Palissa għaddej studju fuq dan, għax hemm kwistjonijiet tekniċi x'nirsolvu, però għaddej il-ħidma għaddejja u saċertu sens dana se jikkompletaw ir-regolamenti tal-emissjonijiet biex naslu għal eh, ikbar performance għax eh, l-emissjonijiet reali se jkunu ħafna iktar rip tal-limiti stabiliti bir-regolament. Kien hemm ukoll xi mistoqsimiet fuq ir-reparazzjoni u l-manutenzjoni. Eh, eh, iva, eh, din il-proposta fija dan, però dawn il-kwestjonijiet se jkunu inklużi f'miżuri oħrajn leġislativi. Umbat fuq il- fuq il-fuel consumption meter and gas indicators, dawn mumiex inklużi f'din proposta għax din il-proposta tifoka fuq il-vettura stess eh, illi mandax għax taqsam ma l inġiba tal sewi għax dawn huma marbutin, dawn l-strumenti huma marbutin ma l inġiba tal-sewi. Imma l-iktar kwistjoni importanti li għajmu l-membri huwa il-kwistjoni tal-empowerment, tal-daqstant il-kwistjoni tal-atti delegati. Barra minn dawn il-miżuri li jinsemmejt, imħabba il- Eh, l-allineament neċessarju eh, għal regolament 715 tal-2007 fi trattat ta' Lisbona, dana se jfih lista ta' empowerments diġa motija il kommissjoni Dan ma kienx fil-proposta oriġinali, għaliex meta ġiet adottata, il-Kommissjoni assumit illi e, din ħatiġi adattata Eh, bil-dispozizjoni omnibus. Wara eh, dan il-empowerment ta' miżuri ġodda barra dawk li ġa jeżistu għandhom jiġu motija fil-formatati delegati u dana jirrispetta il-ftejn komuni mal-Parlament Ewropew eh, fejn l-approvazzjoni għal dan is-settur kien strutturat fuq dak li nisejħu l-split level approach aħna nifmu illi deċiżjoni waħda tirregola es, elementi essenzjali, skop, eh, valuri, limiti, data ta' skadenza u dana eh, dan ġi adottat bi proċedura bi skrutinju. Dan, dan l-approċ ġi mitlup mill-Parlament Ewropew biex innaqsu l-pis tal-leġislatur ta' kodeċizjoni u jippermettilu jifoka fuq il-kwistjonijiet partikolari u mux eh, eh, eh, li jkun fija kwistjonijiet tekniċi. Aħna lesti nfittxu soluzzjoni pragmatika mal-Parlamentu mal-Kunsil fuq din il-kwistjoni tal-empowerment. Grazzi, President. Grazzi. Essa nistaw naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda, l-punt numru 5. Dana irrigwarda oġezzjoni skont l-artikolu 106 fuq id-direttiva dwar il-kwalità tal-fuel u nati il-mikrofonu direttament l-ewwel mill-kollega Ikawtum Bad Gerber biex jippreżentawlna il- il il-kumment, l-oġezzjoni li huma stess għajmu. Min irid jitkellem l-ewwel? Grazzi, President. Din il-parti ma qbilniex fuqha, imma jekk il-kollega ma, ma importax għalih nista' nibda jien. Għal dawk li mhumiex ma jafux dan il-fall, dina hija waħda mill dawk il-dossiers li l-om ħafna dejjin fuqhom E, il-direttiva fuq il-kwalità tal-karburant. U kulħadd qed jitkellem hawnhekk fuq il-Kanada meta nitkellmu fuq din l-alternativa, però din hija diskussjoni iktar wiexa. Ti rigwarda l-possibilità li l-kumpaniji naqsu il-missjonijiet billi jużaw stokkijiet differenti ta' zejt. U għal din ir-raġuni il-Kummissjoni fl-2014 proponiet din l-idea li konna valuri differenti għal stokkijiet differenti ta' zejt. U dik li ġiet l-iktar eh, kienet importanti għad it-tasens. Eh, u dan jfisser illi eh, nistaw anki nikkonsidraw stokkijiet oħrajn ta' zejt. Il-proposta fl-2011 ġiet blokkata fil-grupp ta' ħidma eh, tal-tibdil klimatiku fil-Kunsill kien hemm xi pajjiżi kontra principalment dawk li għandhom il-kumpaniji ta' żejt fil-nazzjon, fil-territorju tagħhom. Eh, għal daqstant ir-Renju Unit għandhom il-BP, eh, l-Olanda, eh, Shell, Franza għandhom Total, u għal daqstant kien ovvju minn fejn kien ġeja rezistenza. Kien hemm anki pajjiżi oħrajn li astenew. Għal daqstant ma kienx dossier li kellu rezistenza kbira, kien hemm appoġġ, però ma, ma, ma, ma ġabarx il-maġġoranza li kellha bżonn. Stant batu għalura l-Kummissjoni biex terġa' tagħmel proposta oħra u l-Kummissjoni ma tħarret ħafna żmien biex toħroġ bi proposta oħra. Tliet snin sħaħ. U issa, jekk inħarsu lejn il-proposta il-ġdida li tikkonsidra valuri differenti għall-istokkijiet, din sparit din il-kwistjoni. U inħarsu lejn iċ-ċifri, nistgħu naraw l-istess valur għat-tasens. Il-valur inizjali għal megajoule kien l-istess għal stant il-Kummissjoni ġa fil-proposta taħħa ta' tara fil-li hemm different, valuri differenti għal stokijiet differenti. Però sadat xorta neħew din l-alternativa illi dawn il-valuri nistaw nikkonsidraw. U dan xi fisser fil-prattika illi biex aħna niksbu is-6% sar 2020 il-Kummissjoni qiegħda tneħħi waħda mill-alternativi, ċoħe illi aħna qed niproduċu nistaw anki nħarsu lejn il-taħlita ta' żejt u wieħed jista' iżom eh, l-istokkijiet ta' karbonju għoli u jġib dawk il-baxx, dawk li għandhom ftit. Eh, dina issa neħiet din l-alternativa U dina, dan huwa pass importanti qoddim li l-Kummissjoni qed tagħmel fil-proposta tagħha u din hija waħda mill-raġunijiet fondamentali jiena qed noġġestjoni għaliha. Din hija waħda mill-raġunijiet prinċipali illi wieħed joġġezzjona għax qiegħda tneħħi alternativa illi wieħed jilħaq dawn il- e, il-miri tal-2020 u edha tillimita l-alternativi għal partijiet kollha interessati u dan il-Kommissjoni qed tagħmlu apposta. U forsi l-Kommissjoni tista' tispjega għandna il-għala edha t-neħja din l-alternativa u fl-istess ħin eh, waqt li tifhem li hemm valuri differenti ta' missjoni għal l istokki differenti. U ma narax għaliex hemm raġuni illi ineħħu din l-alternativa, però xorta qed tipproponi għall-Kummissjoni. U jekk nimxu iktar l-isfel fil-proposta, ħaġa li tħassibni u nixtieq anki risposta minn il-Kummissjoni fuq da illi memx laqas eh, l-alternativa illi l-produtturi jirrapportaw il-valuri attuali. Għaliex dan neħew? Għax anki għal dawk illi għandhom l-aħjar zejt ma jistawx jirrapportaw li qegħdin jagħmlu performance aħjar. U dan qed joħloq uh, eh, situazzjoni eh, stramba illi laqqas din l-alternativa mi inkluza. U tiret mistoqsija hija illi mem lebda previżjoni ta' reviżjoni U din hija kwestjoni oħra li tolqotna, e, ċoħe l-eżistenza tal-direttiva tal-kwalità tal-karburant. E, fil-pakett tal-2030 il-Komissjoni ma semmet xej fuq it-trasport u aħna kollha nafu li din id-direttiva hija mod effiċenti ħafna biex nilħqu it-naqis. Però mhuwiex ċar għadu mhuwiex ċar jekk il-Kummissjoni hiex għandix f'moħħa illi Eh, tamel deroga, tiprolunga din id-direttiva sal-2013. Għal stant jekk ma teżistix din l-alternativa, allora il-Kommissjoni eh, edha tħares li il-fat li mandiġ tkompli din id-direttiva, naħseb li wasal iż biex il-Kommissjoni ċaran ma xiftit il-pozizjonijiet taħħa. U mux jibbis, naħseb li anki kollegi oħrajn għandhom dubbi għax attualment jekk inħarsu lejn il-proposti tal-Kummissjoni, fil-fatt edha id e, e, dajjef il-possibilità illi e, naslu għal riżultati għal karburanti e, onesti nifhem minn il-Kummissjoni xinu raġunament tagħhom. U forsi mbagħad l-aħħar mistoqsija hija illi il-Kummissjoni il Eh, tista' tajdinna xi pressjoni kellha mingħand il-Gvern Kanadiż fuq dan id-dossier u peressi li aħna fl-istess ħin eh, nafu illi l-Unjoni Ewropea kienet qiegħda tinnegozja eh, ftehim ta' kummerċiles mal-Kanada, nixtieq nkun naf mingħand il-Kummissjoni hekk kienx hemm pressjoni ta' teddit minnaħa tal-Gvern u Kanadiż jekk dana u ix Eh, marbut anki ma dan il-fat biex eh, eh, fasin inqas fuq din il-kwistjoni. Grazzi ħafna. sur Gepadi. Grazzi. Jena nirringrazzja sur Eichhout għal dawn il-istqarijiet tal-bidu. Mandiċ għalfejn ripeti għax kważi għal ħafna mill-affarijiet li ritnejt. Mela l-ewwel biex nkunu qegħdin naqblu. Huwa mhux qed jitkellem kontra il-Fuel Quality Directive, qed nitkellmu fuq il-mod ta' kif l-artiklu 7a qed jiġi implementat mill-Kummissjoni Ewropea. Ġifieri id-distinzjoni hawn qiegħda mhux kontra d-direttiva qegħdin nagħmlu dan. L-aħħar parti tal-pakket tal-enerġija u tal-klima tal-2008 disa li għadu ma dalx fis-seħ naħseb wasal iż-żmien issa li nkomplu b'dan. Għaliex il-grupp tiegħi oġġezzjona kontra dan li jiġi implementat mill-Kummissjoni? Għax qed nitkellmu mod ġenerali dwar il-politika Ewropea u l-kredibilità tagħha. Meta wieħed u kol juża jgħid li għabbażi ta' xjenza għedin nieħdu dawn id-deċiżjonijiet u hemm ukoll il-konsekwenzi soċjali u ekonomiċi ta' politika tagħna. X'ġara wara l-Ottubru tal-2011 meta l-Kummissjoni Ewropea ħarġet bid-deċiżjoni tal-artiklu 7 A ta' din id-direttiva. Il-Kunsill għamel l-imblok tiegħu U l-argument tal-Kunsil fuq dan kien li l-impact assessment ma kienx daħal fil-fond bizzejiet. X'għamlet il-Kummissjoni għalhekk mela. Reċet għamlet dan l-istudju tal-impatt, imma kien l-istess jiġbaħ bħal dak l-ewwel wieħed li kien sar. Iġifiri, meta jintużaw shallow stars and toils, u anki ġifri l-emissjoniet tal-carbon dioxide u anki il-karburanti iktar tradizjonali, dejjem irtu kunem dan il-valur default. Sabiex għallin asma ma ninkoraġġux li ġu użati dawn il-karburanti fossili. Iġfiri jekk il-Komissjoni Ewropea ftit ta' ilu met bazat fuq din l-studju tal-impatt ħarġet b'deċiżjoni oħra li issa din id-darba <laughs> imur li l-in minn mill-ċentru ta' kollox mill-qofol. Għalek, nix nisqas il-Kommissjoni, għaliex qed tagħmlu din il-U-turn? Jekk intom tibbażaw l-affarijiet kollha li tagħmlu fuq il-studju ta' impatt, ma nistax nifhem għaliex issa qed tagħmlu din il-proposta. il proposta U l-Kunsil, l-għonet nifrilu għax għedin eh, maħna, dan din ħagġa ma tiġrix ta' spiss eh, il-fat li anki l-presidenza edha u ġiri tal-Kunsil. Issa l-Kunsil għalek, xbieħsibu jgħamil? Wara li ra it-tini eh, studju ta' impatt, il-konklużjoni se tkun waħda biss ġifiri il-proposta tal-Kommissjoni tal-1000 ta' Ottubru 2011 Issa, il-Kummissjoni bidlet femita u naħseb li l-Kunsil mhux sodisfat laqqas u jitloba li terġa' lura l-ewwel proposta tagħha ma' din mistoqsija l-Kunsil fil-fatt. It-tieni punt importanti huwa li il-ġlieda kontra tibdi fil-klima kollox jorbot mal-investiment. Kif u kome se ninvestu? Jekk ninvestu fil-fossil fuels li għandhom emissjoni kbira ta' carbon dioxide ma jkunx investiment għaqli. Jekk imorru għal valur default għal l-oħrajn, il shell oil, il-tartans, l-oħrajn li għandhom ukoll emissjonijiet olja tal-carbon dioxide, konna edin im, uh, ma nikoraġux l-investimenti f'dawn il-karburanti li ma jniċsux. Għalek, direzzjoni ġdida, proposta ġdida tal-Kommissjoni, nkunu għedin ninkoraġixxu il-kumpanniji ta' żejt biex jinvestu f'dawk iż-żjut li l-iktar iniċsu. Għalek mistoqsija l-Konsil u l-Kommissjoni kif għat jista' jkun li l-miri tagħna stess, mhux biss tal-klima manki għall-enerġija jekk aħna l-investimenti nistimulawhom fis-setturi ta' dawk il-fuels li jniġsu biss. Dawn kienu l-mistoqsijiet tal-Kummissjoni u għall-Kunsill. Issa nisimgħu minant il-Kummissjoni biex tirribatti għal mistoqsijiet li smajna mill-kollegi. Grazzi. President, il-komplement tal-ġurnata tajba l-kulħat, nirringrazzjakom għal dawn il-mistoqsijiet faqtom, preċizi. Nishti nibda billi nejt li dan il-fajl issa ilna nistudjawħ u Meta fl-2009 bde għamiltu il-konsultazzjonijiet, fl-2010 kien hemm il-laqat mal eh, l-imsieħba, il-kumitati differenti, u ħadd ma wasal fl-2012 u 13 għal għal-ftejim kelkom studji, konsultazzjonijiet, ħafna ħafna xogħol li sar fuq din il-proposta. U kulħadd għalhekk jixtieq li naslu biha jina nista nifem li eh, għaw ċertu frustrazzjoni għax din hija l-aħħar pass il qudiem għal dan il-pakket biex jiġi implementat. Għale, jina meta fġejt f'dan il-komitat fjanar kontettilkom li l-Komissjoni storoċ bl-aħħar proposta tagħha u hekk għamlet u anki l-fat li um, kienem il tibdi fil-parlament, aħna zamina l-kelma tagħna għandna proposta qawwija li ġiet diskussa fil-kunsil u wisqed qudiem il-parlament għall-iskrutinju tiegħu u tajjeb li qegħdin eh, nagħmlu dan ril ta' femiet illum. Biex nirribatti għal-mistoqsijiet speċifiċi għaliex aħna um, neħħejna dan l-approċ li kellna qabel għax fl-2012-13 ma, ma kenniex bil unanimu u meta konnet namlu l-impact assessment rajna li l-ispejjeż ta' appoġġ bħal dan kien se jkun sproporzjonat meta tamqabbel mal-benefiċċji għalhekk hemm bżonn li jkollna respons proporzjonat. Għax kif insibu fil-qafas ta' politika tal-pakket tal-enerġija u tal-klima tal-2013 ta' jannar, il-Komissjoni hemm riduzzjoni tal- mux se tkompli bil-dan it-naqis tal-GHGs fuq fid-dinja tal-ġejjieni. Issa fuq l-ammont u l-valuri u kol jom kienet alternativa li rajna fl-impact assessment kien u kol ħafna fuq dan fl-istudju kolla li għamilna u dak li sibna hija li mem lebda sistema waħda li titkellem dwar l-emissjonijiet ġifiri kena xi 300-400 sistemi differenti li jintużaw fid-dinja kollha minn kumpaniji differenti. Ġifiri, id-data għal-reporting kienet kbira kienet ukoll eh, kien hemm ħafna diskrepanzi, diskrepanzi anki l-Istati Membri kien ikollhom ħafna problemi biex jiverifikaw dan kollu u jaddu għall-Kummissjoni għalhekk bażi ta' dan kollu iddeċidejna li dan it-tip ta' approċ ma kienx proporzjonat u konna senħalluħa. Fuq il-Kanada, aħna il-kol dan l-axar snin tkellimna ma' uffiċjali tal-Kanada, aħna l-kol l-argumenti kienu qawwija, kien hemm ħafna xogħol, workshops u wkoll kienu konvinċenti. U ċert affarijiet li għajmu ma nistgħu naqblu wkoll magħhom. Ta' sens u l-oil sens għandhom emissjonijiet iktar ola minn dawk konvenzjonali, imma eh, bilna li il-fuel eh, il-crude oil anki dawk jekkem ħafna li hemm dawk li għandhom low carbon footprint tal eh, tal Soviet Union, tal Nigeria, dawk li għandhom high carbon footprint. Għalek, pala parti minn din il-proposta, din id-diskrepanza tal-carbon footprint u koll għet nindirizzaw aħna fil-ġejjini l-impjanti ta' żejt qed nitolbuhom li jagħmlu breakdown tal-crude oil u jkun jista' jkun hemm bonilaj tan-Niġerja, kull tip ta' fuel skont iż-żona. U l-kumpaniji ta' żejt iridu eh, se nitolbuhom ukoll jagħtu dawn id-dettalji biex verament nkunu nafu eh, fejn sejrin x'qed jintuża u x'emissjonijiet hemm pala tip ta' karburant. Issa fuq il-mistoqsija l-oħra tal-investiment, l-ewwel net, wieħed irid iżomm qudiem għajnejh id-direttiva tal-kwalità tal-fuel tal-2009 tgħid fil-premessa numru 9 nitkellmu fuq l-emissjoni ta' GHGs eh, mill-użu tal-biofuels u anki mill-alternativi, anki dawk ġifir li huma gassijiet mill-elettriku u anki mill-renovabli l-oħra. Jina naħseb li diġa l-investimenti edin inkoraġġuhom f'dawn is-settur muħabba il-mira ta' 6%. Dan u għal-parir li qed nagħtu ma ovvjament hemm ħafna diffikultajiet wara l-2020 b'dan kollu. U għal daqstant mil miri tal-renovabli tal-li id-deċida l-Kunsil Ewropew għaxar ilu nafu li se jkompli jinkoraġi l-investimenti fil-renovabli u fil-ġejjieni. Iġifiri hemm gwida l-investimenti għaddejja qed isir dan. Grazzi President. Grazzi ħafna. Nisimgħu l-Kunsill issa. Fidejk. Grazie ħafna, President. Onorevoli membri tal-Parlament, il-Kunsil bħal parlament irċevira il-proposta fis-7 ta' Ottubru li għadda. U kif ta' aħna qegħdin għaddejn bil-komitoloġija bħalissa f'dan il-proċess dak li ġara sentejlu fl-2011 kien rajna li kien hemm e, eh, blukkar tal-proposta u din għatma waslet fil-kunsil għax waqfet fuq il-level ta' eh, kunsil kienem kien hemm 89 favur u 128 kontra u anki astenzjonijiet. Ġifieri l-affarijiet kienu eh, ħadu xejra negattiva. Issa il-proposta ġiet riveduta u fil-grupp aħna studjajnija fit-8 u l-21 ta' Ottubru kien hemm preżentazzjoni tal-Kummissjoni u delegazzjoni kellhom iċ-ċans li jitolbu għal iktar affarijiet li jiġu ċarati. Ovvjament, eh, mux kullħat qabel, kienem pozizjoni differenti, kienem, eh, kritika li saret mid delegazzjoni imma kollox ma kollox il-proposta tal-Kommissjoni ma għajmiċ reazzjoni negativa wisq il-kommenti ta' delegazzjonijiet kienu bazati fuq fuq il-kalendarju, anki fuq il-proċeduri. U il-fat li jonsu l-emissjonijiet eh, ma l-użu ta' mm, eh, il-fuel u ċertu tipi ta' fuels, iġifri l-upstream emissions reductions. Anki ġifri li fuq dan kollu rritikunem ikun hemm ir-rapporti mill-operaturi li edin fil-istati membri differenti kienem eh, bdil ta' ideja tu anki l-kommenti mill-istati membri l-għalek wara dan sar il-presidenza fl-imkien mal-komissjoni reġet ħarġet b'dokument ftit li ġi emendat xi ftit kif tafu intom fil-level tal-komitoloġija mhux faċli li l-proposti tal-Kummissjoni jinbidlu U ma tantx ikun hemm żmien biex dan isir anki biex isiru l-emendi għalhekk il-presidenza ma taċ iċ-ċans biex ikun hemm rapport konġunt bejn l-operaturi li jinsabu f'stati membri differenti u ma dokument daħħalna premessa li tirreferi għal bżonn li għal fatt li hemm bżonn ta' linji gwida biex jiġu deċiżi l-approċċi differenti għal dak li għandu x'jaqsam mal-mod ta' kif jiġu imnaqsa l-emissjonijiet upstream. L-emendi kienu ftit id-dokument se jaddi fil-grupp tal-ambjent fit-13 ta' novembru u l-istati membri għatandom iċ-ċans jgħidu ġifiri kif x-pozizjoni se jieħdu un bat jaddi il-koreper u eventualment fil-Kunsill u l-adozzjoni għandha ssir qabel is-7 ta' Diċembru. Ġifiri fil-xarej tal-proċedura tal-komitoloġija naraw kif biex teħroġ il-Kunsil imma mill-kummenti li nexilna niksbu sissa jgħidu li dan l-istrument se jkollu valur miżjut meta għet iqabbel għal fat li ma jkun hemm l-ebda strument li jgħin f'dan il-qasam li jgħina nikkonsidraw nikkalkulaw ukoll l-emissjonijiet eh, matul il-life cycles. Ġifiri, huwa strument importanti sabiex id-direttiva dwar il-kwalità tal-karburanti tkun tista' tiġi implementata. Grazzi ħafna. Issa Anna xi kollegi li jixtiequ jintervjenu s sun jura berder. Grazzi ħafna, President. L-ewwel net jiena ngħid li jiena eh, deluża mhux ftit imħabba situazzjoni li nsabu fija sissa, imħabba din eh, dan il-bdil tal-pożizzjoni kompluta qed nitkellmu fuq karburanti li inniċsu ħafna u biex ikonna l-valur tagħhom skont id-direttiva il-Kunsill għadu kemm għallilna fiex qegħdin. Meta nitkellmu fuq tibdil tal-klima u x-xogħol li rridu nagħmlu biex niġġieldu id-danni li nagħmlu il-pjaneta tagħna hemm bżonn niqfu ftit bil-politika, anki jekk il-politika timraħ kull imkien Irridu nabbażawruna fuq il-provi, l-evidenza xjentifika nafu li ta' sensija l-iktar mod li nidġes biex il-karburant jinħareġ mill-art. Jekk nipruvaw aħna u għajnejna dak li qed jiġri mħabba d-diffikultajiet, verament inkunu qegħdin ma natux kas il-pjaneta tagħna l-istudju tal-impatt juru li l-valuri eh, tal-emissjoni ta' tasens. Iva, il-fuel minn Nigeria huwa inidġes iktar eh, inidġes Iva, veru, nistaw nindirizzaw dawn il-problemi biex naraw kif il-fuel minn Nigeria jista' jinħareġ. Imma it-tassens nafu li iġġib ħafna dannu għall-ambjent. Jiena fl-aħħar mandat kont fil-Kumitat tal-Kummerċ meta konna qegħdin ninnegozjaw il-ftehim mal-Kanada u smajna kien hemm ħafna pressjoni fuq it-tarsens eh, minn naħa tal-Kanada il-pressjoni mill-Kanada kien verament qawwi. Il-xjenza ma rridux ninsowa għax inkunu qegħdin nagħtu l-messaġġ li dawk in-nies involuti anki bid-negozjati ta' TTIP mhux qegħdin eh, naqsu l-normi eh, tal-ambjent imma x'ħaqet nagħmlu dwar it-tarsens mal-Kanada u l-ftejn maħħom. L-affarijiet ħallatnihom u aħna għamilna paslura mill-protezzjoni li supposta għanna nagħtu l-pjaneta. Jiena ma nafx kif se nispjega dawn l-affarijiet dawk li futaw li. Nedilkom li t-titib mux imbidlu fuq il- il-ftejim tal-kummerċ imma il-Kanada għedin għamlu għaffariet differenti. Kienem dawn il-miri tal-2030 bil-reduzzjonijiet ta' mill-inqas 40% sal-2030 imma nafu li sitt snin oħra fl-2020 se nkunu wasalna għall-aħħar ta' fażi oħra. Din id-direttiva tal-kwalità għanna għalhekk irridu nkomplu jew le kif għal is-sur kanati for kien wedna Is-sur kanjete kien għalinna fis-smiħ li waħda mill-projtajt huwa l-pakket l-implementazzjoni tal-pakket enerġija tal-2030. Iġifiri, ma nafux kif se nagħmlu dan imma rridu nkomplu xorta waħda ejja imbidlu l-mod ta' kif naġixxu ma jistax ikun li t tarsens ikomplu jidħlu fl-Ewropa peress li huma l-istess bħal feedstocks l-oħra. Mela, il-bliet tal-Amerika ta' fuq u kol edin jissegu da' kollu li għaddej fl-Europa, għax fuq livell federali dan kien possibli fil-Amerika, fil imma jekk aħna nħallu tarsen jitħlu fl-Europa u kol, sej eh, jiġbdunna u id-nejna daw ġifri, fil-palissa ma tantx għandna sens li jidħlu fl-Europa, Imma jekk se nħalluhom daw jikbru fin-numru se jkollna riperkussjoni ukoll fuq livell dinji. Fil-Parlament mhux l-ewwel darba li jedna dawn l-affarijiet u wedna li ma rridux li dan isir sakemm ma jkollniex il-valuri l-ammonti u nkunu nafu l-effetti fuq il-pjaneta x'inhuma. Il-Parlament hemm bżonn jerġa' jgħaddi l-istess messaġġ l kunsill u l-Kummissjoni. U ngħidu li dan ma nistax naċċettawha. Grazzi. Il-kollega Velet. Skużani, President. Ma konċ riqet, anzi bil-maqlub. Ovvjament din mhux kwistjoni faċli. Ejja l-ewwel net eh, nikkonfermaw nagħmlu biċċara li minnaħat mill-grupp tagħna li qed naqblu li bħala Unjoni Ewropea rridu verament innaqsu l-emissjonijiet billi nużaw il-fuels li inaqsu l-emissjonijiet tal-GHGs u anki l-fuels mhux konvenzjonali ġifri pattar sens. Hemm riżoluzzjonijiet COP eh, fuq dan il-kwistjoni qed naqblu Meta wieħed jaqra dan l-istudju tal-impatt tal-Kommissjoni, l-Kommissjoni tirrikonoxxi l-fatt li l alternattiva ta' politika li jintażlet hija l-approċċ l-iktar sempliċi. Imma il-performance ambientali hija għar mill-alternattivi l-oħra li kienu possibbli li ġew studjati wkoll li ġew preżentati l-Kunsill. Ġifieri, din l-alternativa, din il-metodologija ma tamilx differenza bejn feedstocks differenti. Minn materja prima differenti. Ġifiri, ovvjament il-proposta miex eh, xejn perfetta mill punto di vista tal-ambjent, imma kollegi, <laughs> l-ideali ma jeżistix f'din id-dinja. Għalhekk x'se nitilfu fil-fatt jekk dil-proposta ma nilqawiex għalek aħna u kol nipreferu li konna xi forma ta' linji gwida anki jekk mhumiex eh, perfetti, aħjar milli ma jkonna xej għal ħafna snin li ġejjin, aħjar ftit milli xej. Irridu naraw jekk nistgħux nimxu b'din il-proposta jekk tistax tiġi żviluppata u ssir strument effettiv l-istrateġija iktar miftuħa tal-2020 biex nilħu dawn il-miri tal-kwalità tal-fuels kif aħna konna ebinna li jsir. Is-sur farija. Isma l-ewwel, provajt ta' niktiblek ma' According to the new proposal of the Skont proposta żieda tal-Kummissjoni Metodu l-ġdid għal kalkolu tal-intensità tal-GHGs fil-karburanti se iżid l-użu tal-ramel tal-qatran fl-Ewropa u żieda fl-intensità tal-gassijiet ta' tip ta' effett serra fil-fuels konvenzjonali. Meta nqisu d-direttiva tal-kwalità tal-kwalità tal kwalità tal kwalità tal-fuels hemm 6% bħala limitu massimu fiż-żieda ta' dawn it-tip ta' fuels u dan ħajfisser spejjes, Dan ifisser 4 biljun addizzjonali li jridu jħallsu għalihom is-sewwieqa. Walek nistaqsi l-Kummissjoni tista' tispjega għala dan għandu jkun ġustifikat? Grazzi. Grazzi. Issa Signora Rodriguez Rubio. Grazie Presidente. La direttiva sobre calidad de combustible Grazzi President, direttiva fuq il-kwalità tal-karburant hija l-aħħar parti mill-pakket tal-klima u l-enerġija mill-2009 l-hawn għadha ma ġietx implementata. Importanti propju għaliex tista twaqqaf jew tnaqqas għal kollox l-użu tar-ramel tal-qatran u din it-tip ta' materja prima li tindaħal fil-katina tal-proposta. Nafu li din tniġġes aktar. U għalhekk irridu nħarsu lejn il-valur kollu tal-sorsi alternativi tal-fuels u fl-industrija taż-żejt ukoll wara ħames snin ta' pressjoni skandaluża mill-kumpaniji multinazzjonali tal-Kanada, l-Istati Uniti u l-Ewropa, il-Kummissjoni ħarġet proposta għal standards ta' dawn il- karburanti. Da ma jfessirx li l-kumpaniji mhux ser jinvestu fl-iktar fuels li jnissu fid-dinja bħal pereżempju il ramel tal-qatran jew inkella li jbidlu l-karbonju fl-likwidi. Il-proposta oriġinali ġiet konformata bħala l-aqwa formula u kalkoli f'termini ambientali. Iżda l-Kummissjoni Ewropea issa deċidiet li tmur lura minn din il-proposta minħabba il-pressjoni il pressjoni li ġarbet ħajneħħu l-obligi fuq il-kumpaniji li jagħmlu rapportaġġ ta' kemm qed jiġu importati ramel tal-qatran. U kull ma jmur tisir isir iktar u iktar diffiċli li żomma l-mira tad-direttiva għaliex tittamel rapportaġġ biss ta' ċifra approssimattiva. Skont ir-rapport ta' ħari li nħareġ anke minn ċertu NGOs naraw li ħafna kumpaniji taż-żejt permezz tal-Kanada u l-Istati Uniti kienu ikollhom influenza fuq negozjati kummerċjali mal-Unjoni Ewropea biex naqsu l-miri vinkolanti legalment fid-direttiva tal-kwalità tal-karburant. Nistgħu naraw li l-pressjoni mill-kumpaniji industrijali taż-żejt inkluż dik ta' Spanja Repsol dajfu din id-direttiva kollox ma kollox Il-Kummissjoni minnaħa tagħha sabet fin negozjati ta' TTIP arma ġdida biex iddajjef din id-direttiva. Din id-direttiva jekk kiku kalla tiġi implementata kif suppost tnaqqas l-importazzjoni massiva tar-ramel tal-qatran minn Kanada u minn ħawi oħrajn. Repsol investit bosta finanzi f'raffinerija taż-żejt fi Spanja li tista' ta' raffinazzjoni ta' din it-tip ta' materja prima. Nafu li dan wasal ħafna tniġis, ħafna mart minn dawn l-emissjonijiet u affarijiet simili u t-naraw minn ċertu studji li meta jiġu proċessati dawn it-tipi ta' materja prima joħorġu eh, joħorġu sustanzi addizjonali pal per eżempju nikel u sustanzi oħrajn u dawn huma perikolużi ħafna l bniedem anke l-konċentrazzjonijiet perikolużi ta' benzin għandek iktar bżonn ta' boilers, ta' fran, ta' kombustjoni biex bekk ikun hemm proċessar ta' din it-tip ta' materja prima u dan joħloq egzost tossiku li huwa ovvjament taħsara għaċ-ċittadini li jgħixu bizwit dawn l-impjanti bħalma tiġi fil-kostituenza tiegħi. Il-kumpanija taż-żejt row darba wara l-oħra li hawnhekk rajhom f'idejhom jistgħu jagħmlu li jridu. U għalhekk il-kumpanija taż-żejt iridu jkollhom tentattiv sinċir min-naħa tagħhom biex inaqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet tal-effett serra. B'dan il-mod, it-trasport fit-toroq ikun l-iktar sors ta' emissjonijiet tal-biossidu tal-karbonju fi żmien 30 sena oħra. Għalhekk appellajna lil Barroso biex nistaqsuh jibqa' bajneh fuq dan l-affarijiet biex iwaqqaf l-importazzjonijiet ta' żejt minn ramel tal-qatran. Kenna koalizjoni kemm il-Parlament biex ikun hemm mira vinkolanti fuq livell tal-Unjoni Ewropea biex innaqsu il-GHGs u l-emissjonijiet tagħhom fit-trasport fit-toroq sal-2020 u l-ekkur ma nistan għamlu huwa l-nħedġeġ l-inna l-koll biex nżommu ma l-impenji tagħna biex bekk nikon ta' beneficju għal ħafna nies. Grazzi, Sur Torvalds. Grazzi, President. Wara din id-diskussjoni naħseb li hemm ħaġa ċara. Il-Kummissjoni ma tistax tiġi akkużata li qed tkun wisk konsistenti li ma tantx hija xi ħaġa nitalqotna wisq. Aħna ma nistax nifmu kif ma setawx isibu denominatur komuni biex jaraw li huwa s-sors ewlieni ta' dan it-tip ta' żejt. U naħseb li din hija iktar kwistjoni ta' nuqqas politiku jew nuqqas mentali jew xi ħaġa li ma tistax issir. Imma fl-istess ħin fil-futur qarib Bastiment li kun jaħdem bl-NNG minn Turku għal Stokkolma ħajkun imġiel li għamil rapportaġġ ta' kull rota, kull passiġġier, kull karozza, kull vettura u għalhekk ċertu oqsma fej għandek is-seta tara li hemm obbligi ta' rapportaġġ li huma wis japplikaw kullimkien bl-istess mod. Imbagħad hemm oħrajn fejn ikollok intoppi politiċi fejn imbagħad kol ma tajt ma stajċ issib tarf il-kwistjoni u naħseb li din hija kull mi intellettwali minn ħatana. Forsi għanna nivventaw xi indiċi tal-emissjonijiet tal-gassijiet tal-effett serra l-obligi li qegħdin issemmu u tagħtu għal xi ċertu partijiet tal-industrija biex bekk nkunu nistgħu niġġudifikaw niġġudikaw il-GHGs li jkunu qed jipproduċu billi eżattament ma tħamlu xejn. Grazzi. Il-President, grazzi. Issa sur Grota. Dank, Glückwunsch an Itasan. Grazzi, President. Nifirħu l-lobbies tal-ramel tal-qatran kollox meċilom wartu zar, għamlu xol tal ġen Issa, naħseb li direttiva tal-kwalità tal-karburant bħala parti mill-pakket tal-klima u l-enerġija tal-2009 suppost għandu jkollu effett importanti, iżda l-Kummissjoni dajfet l-affarijiet. Huwa ċar li Dan kollu durdur jasal il-Kunsill li qed ikollu ikomplu jkaxkru saqajhom anki għandu x'jaqsam mal-ftejn kummerċjali mal-Kanada. Issa, ħan iċħdu, ħan irrifjutaw biex ma nagħmlu xejn jew inkella ħallu għataddi. Naħseb li għanna hija kwistjoni ta' tħammir il wiċċa hawnhekk minn tal-inqas fuq il-kwistjoni tar-ramel tal-qatran, u għalhekk situazzjoni fejn nażlu x'nażlu ħammorru minn taħt. U għalhekk hija importanti ħafna bħala Parlament Ewropew li aħna f'dan il-moment kemm jista' jkun inċedu mill-inqas fil-proċedura ta' komitoloġija x'inkella nispiċċaw f'din is-sitwazzjoni darba wara l-oħra, l-istess bħalma nisabu bħalissa. Ħadd ma jridx jivvota la naħa u laqas oħra f'din is-sitwazzjoni. Għadna ma konkludejniex f'dan dan il-grupp tagħna Fuq dan il-punt ħanerġaw nindirizzaw dan il-punt iktar tard imma bħalissa l-lobby tar-rame tal-qatran għamlet xogħol siewa ħafna u għaddit tagħhom u dan ifisser li produċejna leġizlazzjoni li jekk inħalluha kif inhi misna nistħu. Grazzi issa s-sur Eichhout. Grazzi President, Nżof fil-qosor nasab li kena l-ewwel diskussjoni tajba ħafna ma nixtieq insemmi punt partikolari tal-Kummissjoni. Li ma nafx kif nista' nikkwalifika, iżda nħoss li hija tinsultana jekk il-Kummissjoni bħala tweġiba l parlament Ewropew tuża mezzi differenti ta' kif tiformala l-ispejjeż meta mqabbel mal-valutazzjoni tal-impatt u intom għamiltuh dan il-punt u tkun tużaw il-terminoloġija ta' disproportional costs tal-lazli tal-2011 biex najdu hekk li kienet il-proposta oriġinali tal-Kommissjoni, però meta mbagħad nara l-affarijiet fid-dettall u nara l-valutazzjoni tal-impatt li għamlet il-Kommissjoni fuq dan il-punt u nista' nikwota ftit affarijiet minn dan il-valutazzjoni tal-impatt, forsi bekk id-dibattitu jkun iktar onest. Għaliex hawn għaw miktub li apparti l-rekwiżit tali hemm ukoll spejjeż addizzjonali li huma lil lin mill-ispejjeż operattivi l-autoritajiet nazzjonali għandhom pace negligibli. U l-ktar tard, meta nitkellmu dwar il-prezz tal-korboranti fil-pompa tal-petrol, naraw li dawn l-ispejjeż huma wis żar li waslu għal bidla fil-bidliet sinifikanti fl-infrastruttura tas-suq. Dawn huma kwotazzjonijiet mill-valutazzjoni tal-impatt li kellha l-għażla li tieħu l-Kummissjoni fejn issa tajt li hemm disproportionate cost. Dan imur f'kunflitt mal-valutazzjoni tal-impatt li qed naqralkom minnu. Hemm żewġ għażliet, jew il-Kummissjoni qed taħdem valutazzjoni tal-impatt ieħor u għalhekk nixtieq inkun naf li mu dan il-valutazzjoni tal-impatt, jew inkella qed tippruvaw tagħmlu dibattitu bieħor biex tiksbu appoġġ għall-għażla li għandkom bħalissa li mhix konformi mal-valutazzjoni tal-impatt. Li politikament tistgħu tagħmluha imma toqgħodux talabuha ta' birruħkom li qed tagħmlu kwotazzjoni minn valutazzjoni tal-impatt, din kwistjoni ta' prinċipju ma jaġobniex min jikdeb li fwiċċi u jien hekk kont qed li qed jiġri hawn u din hija xi ħaġa li verament għandna nindonaw biha. Grazzi. Grazzi. L-aħħar membru is-Sur Potts. Grazzi, President. Ħanżon fil-qosorin ukoll. Verament disgustat. Xi sentejn jew tliet snin ilu kenna l-lactic acid. Kien punt li konna t-nindirizzaw, u dak iż l-standards Ewropej. Għaliex kien hemm xi problemi f'xi ftehim kummerċali ma' pajjiż partikolari. Dak iż-żmien kienu standards veterinari. Issa minn flok dawn l-standards matul il-qatla tal-annimali f'daqqa waħda irnexxinna nindirizzaw il-punt tal-lactic acid washes fuq l-annimali li jindbat għal-qatla u issa waħenna fin toppiħor l-standards ambientali. Isu issa ma importax li ma tip ta' sorsi ta' materja prima jintużaw anke jekk ikunu taħsara l-ambjent u dan ma joġobnix u jena ħankmur kontra bis-saħħa li dawn mhux affarijiet korretti li nagħmlu u naħseb li verament hawnhekk din hija xi ħaġa li għamlet apposta l-Kummissjoni. Grazzi. Naħseb li bekk nistgħu ntemmu il-round billi nisimgħu mill-Kummissjoni għax naħseb għandha xi xi twieġeb. Grazzi. Thank you, Mr. Chair. Grazzi, President. Grazzi tal għaddejt li l-mikrofon għattini darba u grazzi għal dawk il-mistoqsijiet u l-feedback. Naħseb l-ewwel qabel kollox bħala luq nibdow bil-proċess fejn ninsaħbu bħalissa fejn il-kollega tal-Kunsill għallu ditalija. Din hija proċedura ta' komitoloġija u l-Kummissjoni marnexxilix ikolla vot negattiv jew pożittiv fil il kummissjoni fl-2013 u għalhekk il-Kummissjoni obbligata li tagħmel proposta lill kunsill Hekk għamlet u l-Parlament għandu dritt ta' skrutinju fuq din il-proposta. Jiġifieri iva, il-Parlament jista' jivvota kontra il-proposta jekk jixtieq, u mbagħad il-Kummissjoni terġa' tibda mill-ġdid l-affarijiet fil-Kumitat. Għandna ħames snin qabel ma jkun hemm li mpoġu fisseħ din il-metodoloġija biex naħqu l-mira tal-2020, jiġifieri ma tkunx ħaġa ta' barra minn hawn jekk ma neħduġ din id-deċiżjoni issa, fadlenna żmien biex naqtfu. Naħseb li mistoqsijiet oħrajn irreferu għal kif il-mira ta' 6% nistgħu niksbuha. U l-biokarburanti hija possibilità, possibilità oħra hija li innaqsu il-flaring and venting tal-gas 200 anke fl-istrazzjoni ta' żejt. L-elettriku li jintuża fil-vetturi fit-toroq u anki fuels tal-forma tal-gas bħal LNG u HCG li jistaw naqsu l-valuri u bekk nistaw niksbu il-mira ta' 6% minn ma nistriħu kompletament fuq biokarburanti jew biokarburanti addizzjonali. Naħseb li huwa importanti nisqu fuq ukoll huwa li Din il-leġizlazzjoni tintem fl-2020, n mira tal-2020, 6% tnaqqis bbażata fuq linja bażi tal-2010 u dak li għamlet komunikazzjoni tiegħu il-Kummissjoni fil-qafas ta' politika f'jannar kienet li ma jkunx hemm kontinuazzjoni ta' din il-mira fil-futur. Ma dana kollu dak li qed impoġġu fis-seħħ huwa sistema ta' rapportaġġ fejn aħna nkunu nafu l-kontenut tal-karbonju ta' żejt mhux raffinat kollu li jiġi konsmat fir-raffineriji Ewropej. U dan huwa importanti għax bekk ikonna mod kif naraw jekkux il-żejt mhux raffinat tqil mill-Venezuela jew mill-Libja jew mill-Kanada ikun minn fejn ikun. Naħseb l-importanti li jkollna dan it-tarif fejn aħna nkunu nistgħu nużawh biex naraw kemm dawn il-karburanti qed jikkontribwixxu jew le għal tnaqqis ta' 6% mill-2014 sal-2020. Dan importanti nisħuħ, bżonn li jkollna dan it-tarif għal futur biex bekk nkunu informati fuq l-iżviluppi tal-qafas tal-politika tagħna. Missa noqgħod nitkellem dwar is-seta jew it-titi bħala ftejjimiet kummerċjali, imma jiena konxu li sissa m'hemmx aspett ta' dawn l-standard bużu baxx tal-karbonju jitqis fil-proċess ta' TTIP. L-Istati Unit fl-Istati Uniti kellhom standard baxx ħafna anke f'Kalifornija u kellhom problemi biex implementaw dan il-dokumenti. Ġifiri ma naħsibx li hemm entużjażmu la minnaħa tal-Istati Uniti u laqas mill-Ewropa li dan il-punt jiddaħħal fin-negozjati tat-TTIP. Fl-aħħar nixtieq niġbed linja partikolari u nixtieq nisħaq fuq punt fuq il-tweġiba proporzjonata u għaw nishtiq nafas fuq il-punt li għanna mira tal-2020 u manna xejn li l minnek u hekk konna t-nasbu bħala kommissjoni qed implementaw xi ħaġa li ħad tibqa' għal erba' ħames snin bħala total. Aħna bħala stademi membri kollhom bizzejiet ħin sentej fil-fatt biex jemlu trasposizzjoni tal leġizlazzjoni u mbagħad tibqa' t-applika l 4 snin wara il trasposizzjoni Ġifiri r-realtà li verament ipoġġu fis-seħ proċeduri komplikati ħafna u ħafna proċessi ta' kontrolli u verifiki ma tantx jimxu jitfit ma dak li qed nippruvaw niksbu f'dan il-proċess. U għalhekk kont qed ngħid naħseb 79 miljun euro semmow anki 0.04 centesmi li huma dawk li hemm fil-valutazzjoni tal-impatt ma naħsibx li jistgħu jiġu implementati. Grazzi President. Grazzi, il President. Naħseb li bekk issa nistgħu intemmu dan il-punt fuq l-aġenda tagħna u ngħaddu minnu fiħ għal punt li jmiss li huwa il-punt numru 6 nistieden id-diretturi kollha tal-Aġenziji Ewropej jiġu hawn fil-panel biex bekk inkunu nistgħu nitkellmu magħhom u niddiskutu l-punt numru 6 fuq l-aġenda.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 Cari colleghi, così come eh, ricorderanno i coordinatori. Palma jiftakru il-koordinaturi fil-laqa li kena settembru fil-fat ġideċis li norganizzaw laqa mal-diretturi eh, tal-Aġenziji Ewropej li għandhom kompetenzi marbuta ħafna mal-xogħol tal-kumitat tagħna, l-kumitat Envi, u għalhekk flimkien magħna għandna id-diretturi. Il-laqgħa ser timxi hekk. Se jkollha għamla partikolari għaliex iddeċidejna li l-ewwel ikonna prezentazzjoni mill-direttur tal-ICHA Dansen biex jiprezentanna f'termini ġenerali x-xogħol tal-aġenziji mbagħad warajh ikun hemm żewġ blokok ta' preżentazzjonijiet, preżentazzjoni li ssir l-ewwel mill-direttur stess tal icha l-Aġenzija Ewropea tal-Kimiki, u l-direttur tal-EEA, l-Aġenzija Ewropea Ambientali, mbagħad ikun hemm sessjoni ta' tweġibiet u mistoqsijiet tweġibiet mid-diretturi mistoqsijiet mill-membri dwar ix-xogħlijiet ta' dawn l-aġenziji. Imbagħad ikun hemm it-tieni blok fejn ikun hemm diskorsi tal-diretturi tal-EFSA, l-ICDC u l-EMA li mbagħad wara ikun hemm dibattitu flimkien mal-kollegi. Lan xinu, lan ovvjament huwa li jiġu preżentati l-attivitajiet tal-aġenziji u l-membri l-ġodda ta' dan il-komitat ikollhom l-opportunità li ikollhom iktar arfin dwar ix-xogħol tal-aġenziji xi wetqu u xan ijiet għandhom. U għalhekk nibda l-ewwel ned billi ngħaddi il mikrofonu lill-direttur Dansit li ser ikollu diskors ta' xi għaxar minuti biex itina x-xogħol tal-ICHA. Nik joġbok. Wara nofsinhar tajjeb, kollegi, membri tal-Parlament Ewropew, nixtieq fisem il-kollegi tiegħi mill-aġenziji hawnhekk preżenti nixtieq nirringrazzjakom tal-istedina u l-opportunità niprezenta x-xogħol kollettiv tagħna lilkom. Speċjalment s sur Lavija, l-President ta' dan il-Kumitat, kif ukoll il-President ta' qabel is-Sur Grote li ħareġ din l-idea li konna din il-preżentazzjoni. Nixtieq nintroduċi ruħi minn ġdid Jiena Sur Dansit, direttur eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea tal-Kimiki. Jiena ġejt mistoqsi nagħmel preżentazzjoni fisem il-kollegi, forsi l-iktar eh, li li hawn ma immuħut li għajdu li forsi l-iktar persuna li għandi apparenza sabiħa, messa ġudikaw intom, intom tajdu li. Lan ta' din il-prezentazzjoni huwa li jtikom stampa ġenerali ta' xogħol namlu għaċ-ċittadini fl-Ewropa. Nibda bil-prezentazzjoni tiegħi. Nittamaw li slajd kun tista' taħdem. Skużawni tal-problema teknika. Naħseb li l-kollega tistatejni billi tafas fuq il-buttuna biex timxi l-slide u forsi jissa jista' l slide biex nagħmel prezentazzjoni. All right. Let me just start. Um... Ħanibda. Dal-waqt taraw essa t tider fuq l screen ta'kom xenarju sempliċi fejn hemm ritratt ta' piknik ta' familja u ħbieb f'park. U hija jisu ħaġa l-bot mhix xogħol li nagħmlu l-aġenziji, imma le, da żbaljat għax minn wara l-kwinti jekk tħares lejn l-affarijiet iktar fid-dettall, taraw li l-ikel li dawk in-nies fir-ritratt qed jieklu u aktar sigur grazzi għal nefsa l-awtorità Ewropea f'Parma tas sigurtà tal-ikel. Anki l-prodotti tal-ħwejjeġ li qed jilbsu huma siguri grazzi għal xogħol tal icha l-Aġenzija Ewropea għall Kimiki f'Helsinki. Nistgħu nifmu l-ambjent aħjar li qed igawdu il-potenzjali limiti grazzi għax xogħol tal-Aġenzija Ewropea tal-Ambjent bbażata f'Kopenhagen u meta jomordu jimirdu hemm mediċini siguri effikaċi biex bekk ifiqu malajr kien jista' jkun grazzi għax-xogħol tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini f'Londra. U fir-ritratt taraw l qedin bil-qiegħda fuq il-ħaxix biżwit għadira u taraw forsi ma jidirx fil-ritratt immem ukoll nemus u anki xi robotics anke minn annimali li qed jidru forsi anki bekk il-kelb prodit Bekk il-kelb huwa protett u aħna minn wara l-kwinti qed nagħmlu x-xogħol tagħna biex ngħinu lil dawn in-nies u anki lilkom. Allura x'namlu? Aħna nisalvagwardjaw u navvanzaw is-saħħa u l-benessri tal-poplu Ewropew u anke l-ambjent Ewropew billi niprovdu konsulenz indipendenti u tarif li ċittadini Ewropej u anke li min ifassal politika bbażat fuq l-aqwa evidenza u xjenza. Kulħadd għandu l-kompetenza tiegħu jagħmel dan ix-xogħol kuljum. Forsi għandna oqfsa leġislattivi differenti imma qed nippruvaw nilħqu l-istess għanijiet. kif nistgħu ikonna valur miżjud lill partit interessati tagħna. Iċ-ċittadini jispjegaw l-aġenziji kollha jispjegaw ix-xogħol tagħhom liċ-ċittadini u kif jinvolvu l-partit interessati fix-xogħol tagħhom. Iċ-ċittadini Ewropej jgawdu l-istess livell ta' protezzjoni għaliex aħna niżguraw li jkun hemm standards komuni applikati. Nippermettu deċiżjonijiet ta' politika bbażati skont ix-xjenza, informati tajjeb li faċilitaw l-innovazzjoni tan-negozji Ewropej u jgħinhom jikkompetu globalment. L-ispejjeż għal pubbliku jkun iktar baxxi meta aħna nagħmlu l-affarijiet darba fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Tajjeb, Kif nżidu l-valur miżjud għal partit interessati wkoll? Aħna niġbru fl-imkien laqwa xjentisti u speċjalisti minn madwar l-Unjoni Ewropea u bekk l-Istati membri jistgħu jibbenefikaw mill-iktar livell qoli ta' esperjenza minn esperti miġbura fl-imkien. Min l politika fuq l-Unjoni Ewropea jista' jagħmel deċiżjonijiet iktar informati grazzi għal konsulenza indipendenti u tarif l-intuhom. Bekk nagħtu perspettiva wiesa fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Allora kif nistgħu ngħinukom? Aħna esperti fl-oqsma tagħna. Nistgħu naqsmu għarfien xjentifiku u tekniku matul il-tħejjija tal-liġijiet li tadottaw u għalhekk nwaslu biex l-idejat tagħkom jieħdu l-ħajja. Nistgħu naqsmu wkoll l-arfin tagħna fuq l-implementazzjoni tal-liġijiet li tgħaddu u l-implementazzjoni soltu ssir mill-istati membri u aħna stess fi sforz kollettiv. U nistgħu naqsmu wkoll il-tarif tekniku xjentifiku għall-evalwazzjoni tal-politiki u programmi tagħkom u bekk niprovdulkom feedback dirett fuq il-leġizlazzjoni li tkun għaddiet. Nistaw natu daqqatit bi kwalinkwa mistoqsi speċifiċi li jista' jkollkom jiġifieri jekk joġobkom staqsuna il-mistoqsijiet tagħkom. Intemm bir-ritratt tal-ħames diretturi eżekuttivi li ħappreżentaw l-aġenzijiet tagħhom lilkom u sibu kol xi folders komuni tagħna barra minn din is-sala u anki dokument bil-dettalji tagħna bħala diretturi. Bekk tkunu tistgħu tikkuntattjawna u issibu l-informazzjoni hemmhekk. Grazzi President. for your presentation and Grazzi tal-prezentazzjoni. U issa naddu għal Aġenzija tal-ambjent Ewropew bid-direttur tagħha che sarebbe l-EMA, eh, sarebbe l-IEA. E Dan huwa pjaċir tiegħi biex nippreżenta waħed mill-ħames aġenziji li għadha kif ġew prezentati. Aħna il-missjoni tagħna hija li nagħtu informazzjoni f'waqta rilevanti, mirata, għal policy makers u għal publiku fuq il-politika tal-ambjent, tal-bidla tal-klima u tal-ambjent sostenibli. U meta ħana najdu policy makers infissru dawn fuq livell Ewropew u naħdmu tajjeb flimkien mal-Kommissjoni, mal-Parlament, mal-Kunsill u anki ma' istituzzjonijiet oħra. Aħna naħdmu fuq data u information fuq l-ambjent u għanna eh, mal-Joint eh, Research Center u anki ma' istituzzjonijiet toħrajn. U għanna 33 membru, stati membri l-Islanda, Norveġa, eh, Turkija u l-Svizzera. Għal dastant natu formazzjoni rilevanti u mirata fuq livell nazjonali. Barra milli namlu anki attivitajiet outreach u komunikazzjoni pubblika Għaliex dan nagħmluh għax aħna nixtiequ li nsibu t-titjib eh, importanti li sta jitkejjel fil-ambjent tal-Ewropa biex napoġġaw l-iżvilupp sostenibbli. Li ħaġa importanti fil-ħidma tagħna. L-għaniet, biex insaħħu il-bazi ta' għarfin u aħna nimiraw biex inkunu l-ewwel sors ta' arfin fuq livell Ewropew biex na biex ninformaw l-implementazzjoni eh, fuq l-ambjent u l-politika tal-klima. 500 eh, eh, liġi pratikament huma kollha affarijiet li aħna nistgħu nagħtu informazzjoni fuqhom u nagħtu standards u anki inkomplu namlu uh, Eh, evalwazzjoni tal-politika dak li jaħdem u ma jaħdemx eh, meta niġu għal eh, implementazzjoni aħjar. U aħna u iċ-ċentru ta' arfin l-iktar importanti fuq l-arfin li huwa neċessarju biex namlu transizjoni fi żmien twil u dan kif żviluppaw fl-Ewropa fl-hawn snin. U fl-aħħar nixtiequ li nkunu l-organizzazzjoni importanti fuq livell Ewropew fuq il-capacity building. U għed referi għal fatt li aħna naħdmu fl-imkien eh, f-39 pajis, 1500 eh, esperti u għanna nikoperaw mal-Eurostat, etc. u mal-JRC. Eh, għanna naħdmu mal-komunità xentifika u aħna naqsmu l-arfin tagħna Eh, l-UNEP, eh, reġuni uħrajn bħal ASEAN u Mercosur eh, jużawna biex jużaw il dan l-approċ tagħna. Mela, il ħidba tagħna aħna ninkludu fi tlet orizzonti temporali. L-onet la ki aħna responsabli biex natu rapporti fuq il-kwalità tal-arja l-adattament eh, u anki fuq kwestjonijiet fuq eh, l-ambjent u l-kwalità tal-ambjent u dana naħdmu aħna fuq l-aki bħafna rapporti li probabilment huma marufin li lilkom. Imma bla dubju anki nifukaw fuq l-orizzont 2020-2030 eh, bl-agenda tal-Europa l-2020 fuq il-klima l-enerġija, imma anki fuq il-miri 2020. U bil-mod qed nersqu lejn l-aġenda tal-2013. Eh, biodiversità, efficienza ta' risorsi, u rridu natu dan l-appoċ biex nerġaw niriformulaw din l-agenda. U flimkien mal-seba program tal-azzjoni ambientali, aħna nifukaw eh, fuq l-ekonomija ċirkolari u il-rezilienza tal-ekosistema u mariktar affarijiet importanti. Aħna nistaw nużaw anki l-agendi globali fu eh, miri sostenibli globali. Aħna nużaw dan il-diagramma e eh, titolu ta' seba program ta' azzjoni tal-ambjent u għalli wieħed jiex tajjeb fil-limiti tal-pjoneta. Eh, L-għonet għanna sistemi soċjoekonomiċi li jgħatu bżonnijiet soċjali u jgħatu valur u dawn għandhom ikunu fil-valuri tal-ekosistema għal dastant il-kwalità u l-kwantità ta' risorsi nazjonali, u dawn l-elementi huma assolutament essenzjali bħala kondizjonijiet limiti. Għal dastant l-sfida jgħal inkunu nistaw eh, naqdu l-bżonnijiet soċjali billi nerġaw naħsbu sistemi ekonomiċi f'din il-perspettiva ta' transizjonijiet. u dana huwa din għalba f'din l agenda eh, ħadra uh, U għana restan appoġġawkom lilkom policy makers din l-agenda ta'kom. F'Marsu tal-2015 se nimpubblikaw nidu. Eh, stampa ġenerali ta' ħabes snin ta' tal-ambjent dak li najdullu rapport SOER Dinja il-publikazzjoni iktar importanti tagħna u din darba se jkollha 87 briefing ta' kull waħda ta' erba' paġni, 11 fuq il- eh, mega tendenzi globali għax nifmu li aħna maħniex edin eh, nil aħna maħniex qed nagħmluhom dawn il-politika ġo vakum internazzjonali. Eh, aħna rridu nikkoll determinaw il-frontieri fuq dak li nistgħu nagħmlu bħal Ewropa. Senatu anki 25 briefing tematiku fuq il-kwalità tal-arja, tal ilba sistemi eh, industriali, ta' trasport, la il-saħħa. F'seba minn dawn il-temi eh, li inkludu eh, biodiversità u affarijiet oħra, aħna se namlu paraguni fuq 39 pajis fl-Europa u kull wieħed minn dawn il-pajjiżi se jagħti anki briefing fuq kull pajjiż. U se nagħmlu briefing anki fuq l-artiku l-Baħar l-Iswed u l-Mediterran. Ir-riżultati mbagħad se jiġu astra ġo rapport sintetiku se jiġi tradott fil-lingwi kollha U sen dan il-rapport sen sen ippubblika hawnhekk fi Brussel fl-2015 mal-Kummissjoni Parlament u Kunsill. Aħna ġana 30 pajjiż illi impenjaw ruhom biex ikunaw launches nazzjonali tar-rapport eh, b'rilevanza għal kuntest eh, nazzjonali. U din hija l-aħħar slide tiegħi nistedinkom il-koll biex eh, tħarsu lejn din is-sistema ġdida jew forsi anki tiħdu sem fiha, dan u punt informazzjoni importanti, u għet jista' jagħmel klik fuq dak li jirċevi biex jkollu aġġornament ta' rapporti informazzjoni u dejta tal-evalwazzjonijiet kollha li nagħmlu fil-Aġenzija tal-Ambjent. U nittamaw li nkunu nistgħu naħdmu magħkom biex intukom l-informazzjoni neċessarja ir-riċerka e indipendenti biex tigwidakom fil riċerka fil-attività ta'kom. Grazzi. U issa naddu għal direttur eżekutiv tal-Aġenzija ECA, e li għal l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi. So we're going back to Helsinki now. Um, let me just uh, recall that uh, European Chemicals Agency is a relatively recent. Din hija aġenzija pjuttost reċenti li inħolqot fl-2007 wara l-adozzjoni ta' REACH. Qabel li jiena kont qed naħdem fil-Kummissjoni Ewropea biex nipprepara għal din l-aġenzija. L-ebda aġenzija naħseb qatt ma ġiet preparata b'mod intensiv daqs din il-Komissjoni batet iktar minn 35 persuna mill-Komissjoni biex twaqqafa u tiskura li tkun tista tibda eh, fl-ewwel ta' Ġunju tal-2007 eh, illi hija verament siċur wara l-adozzjoni tal leġislazzjoni U x'namlu aħna? Aħna nmexxu l-implementazzjoni tal leġislazzjoni ta' sostanzi kimiċi għal benefiċċju tal-saħħa umana l-ambjent u anki għal beneficju tal-innovazzjoni u kompetitività. Spess taraw li n-nis jinnotaw li dawn huma eh, għanijiet f'kontradizzjoni għalina mumiex. Aħna rridu nsibu bilanċ ta' dawn il- bejn dawn il-għanijiet fl-implementazzjoni tagħna tal-leġislazzjoni. E' motto importanti anki fil-leġislazzjoni li tajt no data no market li jfisser illi Jekk il-kumpanija ma għatux data illi illi, illi jibbażaw il sustanzi tagħhom fuqhom ma jistgħux jibqgħu fis-suq. U aħna eh, neħdu deċiżjonijiet importanti li wieħed jista' jisfida anki qudiem il-qorti ta' tal appelli u l-qorti tal ġustizzja. U x'namlu? Aħna fuq il-website tistaw taraw li aħna organizzajni il-website skont is-servizzi li natu. Nejnu l-kumpaniji biex jirrispettaw l legislazzjoni u natu eh, eh, strumenti li huma mamuli apposta għal kumpaniji biex kun jistaw reġistaw l-informazzjoni tagħhom kollha biex jużaw l-aħjar eh, standards possibbli u marufa. Natu anki gwida dettaljata l kumpaniji kollha biex ikunu jistaw japplikaw leġislazzjoni bl-aħjar mod possibbli. U anki navanzaw l-użu zgur tal-sostanzi kimiċi. Ġifir nieħdu deċiżjonijiet biex niżguraw li l-kwalità tal-informazzjoni li tiġi motija hija ta' livell oli biżejjed u li tirrispetta l-ħtiġijiet ta' informazzjoni. Umbaħt nagħtu anke ħafna informazzjoni fuq il-sostanzi kimiċi direttament lill-konsumatur u lil kull professjonista. U għet jista' jikteb eh, kwalunkwe sostanza kimika fuq il-homepage tana u tsibu fuq il-homepage tagħna l-informazzjoni kodda li ġbarna. Aħna nitkellmu anki fuq sostanzi kimiċi perikolużi ta' tħassib jekk humiex perikolużi ħafna, jekk hemmx limitazzjonijiet fuq l autorizzazzjoni tagħha tagħhom hekk humiex eh, xi strumenti nużaw biex niżguraw illi dawn li sustanzi jintużaw inqas u inqas. U nipromogu sostituzzjoni għal dastan tank innovazzjoni fil industria automatikament. Edkom testaw dejjem testaqsu fej edin il sustanzi kimiċi fħajitna. Fil-fatt f'kull eh, stampa li nista' naraw hemm dejjem sustanzi kimiċi għax kull materjal huwa magħmul mill-sustanzi kimiċi. Anki kull kull, kull kull ħaġa li tgħix eh, hija mamulla mis sostanzi kimiċi. Il-xogħol tagħna fuq il-riċ iġib informazzjoni, kontrollu l-użu żgur tal-sostanzi kimiċi industrijali u jagħtu jibbenefikaw lill-ambjent, l-ċittadini u l-ħaddiema. Riċi għal-iktar leġislazzjoni avanzata fid-dinja li tirgwarda l-kimika u hija anki diffiċli għall-industrija, però ġib anki benefiċċji kbar għall-kumpaniji li jirrispettaw il-liġi u immexxuha u jirrispettaw kemm jista' jkun. Il-ħidma tagħna fuq il-regolament fuq il-bioċidi eh, Eh, ti kontrolla il-sostanzi kimiċi u l-taħlitiet li jużati bħala bioċidi, per eżempju dizinfettanti, eh, l-antifouling, oppur jew anki eh, sostanzi nużaw kontra n-nemus. U l-ħidma tagħna fuq is-CLP eh, ti rigwarda klassifika, l etikettijar u eh, eh, l il-paketti li jistaw jisiru minn dawn il-sustanzi kimiċi. U bat għanna ħidma fuq il-PIC illi eh, tarraf fuq il-kommerċ ta' dawn il-sustanzi kimiċi perikolużi bejn l-Europa u pajizi oħrajn. U l-possibilità li aħna nistaw najdu le grazzi ma ridu U aħna fiex neċellu? Aħna neċellu fil-applikazzjoni ta' xenza. U dan jfisser illi aħna neċellu fil- evalwazzjoni ta' riski u fil-ġestjoni tagħhom fejn ikun hemm bżonn fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Aħna neċċellu anki fuq fil-screening ta' data fuq skala kbira u fuq l-analitika, neċċellu anki fil-proċessi intelligenti bil-fatt bil-istrumenti IT moderni u bl-informazzjoni li wieħed isib online, u anki fuq il-ġestjoni ta' kwalità integrata u neċellu anki fil-reach out għalix aħna trasparenti għanna kuntat dirett mal-partijiet interessati u mal-kumpaniji u bon speċali l-SMEs u neċellu anki fil-kollaborazzjoni intensiva illi għanna mal-istati membri. Għal-dasna taħna s-sanaħdmu maħkom eh, fuq il sustanzi kimiċi iktar eh, zguri U dan huwa l-logo tal-kampanja tagħna illi tirigwarda l-iskadenza ta' Ġulju ta' sena d-dieħla fuq il-klassifikazzjoni tal-taħlitiet illi beha il-formulari kollha tal-kimika jridu jiklassifikaw ix taħlit tagħhom sa ġunju ta' sena id dihla u għamilna kuntat ma' l-istati membri biex nizguraw illi kull min għandu kull min għandu dan id-dmir huwa verament konxu eh, ta' xinuma l-affarijiet li jrid jagħmel. Grazzi ħafna sa niftħu dibattitu u sa nitlob lil kollegi li da jixtieq jitkellmu jgħidunna eh, minn huma. Sur Hertog. Grazzi. Ertug. Il-mistoqsija tiegħi hija sur dan se jekk ippronunċjaltek tajjeb bħala isem. Jiena qed nipprova nifhem Għalek għedna għamil mistoqsija, fil-kostituenza tijaj fil-Bavaria, fil-Germania, aħna għanna ħafna kumpaniji, wahda in partikolari, illi ti produċi il ġiġ sakemm il-sustanzi li użaw nistaw nikkonsidrawhom perikolużi jekk jiena fimt so id-deċiżjoni hawnhekk ma stix fil-Parlament imma bejn il-Kummissjoni u l-Istati membri. U ma jamlu għall-lista, u jina nishtiq nkun naf jekk jekk hemm xi mod li din id-ditta tista' tikkuntattom biex eh, ikolla xi gwida minn għandhom. Issa għandna mistoqsija minn t sinjora Xadam Pirik. Il-prezentazzjonijiet kienu interessanti ħafna, però għandi mistoqsija sur Branix. Jekk inti titkellem fuq l-informazzjoni eh, riservata, qed eh, e titkellem fuq eh, informazzjoni kommerċali, informazzjoni għal bdiwa fil-Olanda ħna kena xi tħassi fuq ir-riżultati tal-ħidma tagħkom. Meta titkellem fuq eh, fosfati u ammonja għandhom effett kbir fuq il-ħajja tal-bdewa. Eh, hemm xi bdiewa li provaw jikkontantaw l-universitajiet, eh, però ma, ma femux għallulhom li dawn kienu il-regoli tal-Europa, però dawn huma regoli riguardaw l-ambjent, aħna nistaw eh, nafdawhom dawn l-informazzjonijiet sur la front. Grazzi għandi xi żewġ mistoqsijiet għal direttur Brunik eh, kien proġettu tajjeb. Inti bdejt billi tajt il jintkom ta' ti produċu informazzjoni għal politika fuq eh, suġġetti tal-ambjent u fl-aħħar tkellimt fuq din is-sistema li għandek ta' taqsim taqsim tal-informazzjoni li ħafna pajjiżi jixtiequ. Tista' tiċċaranna x'inhuma li huma l-istrumenti li intkom eh, dawn l-informazzjonijiet eh, tatuhom lil eh, nis politiċi. Enti kull ma milt semmejtom fuq fuq tista' tajdinna eżattament li huma dawn l-istrumenti U t-tini mistoqsija, jek nistawx namlu eh, bil-kontra, jekkux possibli nikonsultaw l-Aġenzija tijak eh, meta wieħed jaħdem fuq fuq kustjoni kwistjoni speċifiċi biex ikonna informazzjoni ġenerali fuq l-affarijiet li kunu għedin naħdmu fuqhom. Grazzi sa Sur Stajs. Grazzi President, nishtin nixtieq ringrazzja l kellima kollha interessati ħafna mistoqsijiet assurdan set. Law net fuq il-kwalità tad-data u il-dossier ta' reġistrazzjoni. Għalina dan kien ta' tħassib fil-Kumitat tal-Ambjent. Ġa fl-2012 f'Mejju, is-Sur Röter, illi kien president tal-Kumitat, wara talba tal-koordinaturi kitiblet, kiteb l-Aġenzija, fuq din il-kwistjoni tal-kwalità U intkom uh, batunna komuniketa l-prezzijiet wara jannar eh, u għamiltu evaluazzjoni ta' 5% tal-dossier li kellum skadenza tal-2010 eh, fu sostanzi fu il met tonnellata li huma tostiċi ħafna għall-organizmi akwatiċi Il li huma karċinogeni u li sostanzi oħrajn li kellhom effett fuq ir-riproduzzjoni. U jiena kon sorpris li inti għat li 69 minn dawn il-files mhuwiex konformi. Hemm ħafna sustanzi u eh, inti tista' tara li dinja eh, ħaġa ta' tħassib għall eh, opinjoni pubblika u anke għall-ambjent għal da sant intaqbel miegħek meta tajt illi l-iktar ħaġa importanti hawnhekk hija l-konformità tal-liġijiet, hija propju sinsla tar-riċ. Entkom edin eh, tagħmlu tamlu ħidma tajba ħafna, però li ħaġa importanti hija l-implementazzjoni. U l-mistoqsija tiegħi hija dik. Kif se tagħmlu intkom biex tiżguraw li dawk il-files ta' reġistrazzjoni huma verament eh, eh, qed jaħdmu għax jekk id-disa u 69% mhumiex in order, Allora għanna problema unek, kumbat għanna l-EHP, għadajem nitkelmu fuq din l-EHP. Dawn huma sostanzi perikolużi ħafna għal riproduzzjoni. Hemm argument mal-industrija illi tajt illi memx sostanza eh, ta' sostituzzjoni għal din sostanza li tiġi użata fil-TBC. Fil fit-tuberkulozi. U għal daqstant eh, tista taħrab din is-sustanza hija tossika ħafna u l-industrija qiegħda tistaqsi li tixtieq tuża din is-sustanza fil-prodotti għal konsumatur. U din hija problema. Eh, isu hemm argumenti li ma tifhimx hekkux law jew lem. U mbagħad eh, il-jużaw il-prezz ukoll koll bħala argument qed jgħidu li biex nidentifikaw sustanza oħra um ħafna flus. Eh, u inti għattinna illi l-Aġenzija ta'kom ta'ti l-autorizzazzjoni għal din is-sustanza għabbażi tal-argumenti tal-industrija. Dan huwa veru? Jew eh, hija għajdut biss. U xini l-informazzjoni li wieħed jista' għandu jagħti biex jkollu din l-autorizzazzjoni sul gowde. Grote. Grazzi ħafna, l għonet jena kontent ħafna li kellna din il-għallu. L-aġenziji jistaw jgħatu valur miżjud kbir fil-ħidma tagħna leġislativa. U dan l-aħħar aħna tke eh, għamilna laqat regolarment eh, u meta minna zjarit mal-uffiċi eh, ta'kom ma' delegazzjonijiet, kienet ħaġa utli ħafna, u l-lum il-kollegi ġodda u koll jista' jkollhom opportunità jerġaw jaraw għal darboħra, x'inhu l-vantaġġ eh, ta' ġezzija bħal takom. Mela, fuq il-parlamenti nazjonali, eh, nista' nitkellem fuq il-Parlament Ġermaniż, huma qed jibdew issa bħalissa fuq Dipartiment ta' Riċerka Xjentifiku. u idkom tistaw tejnu ħafna fuq ix-xogħol leġislattiv. Tista' tajdinna x'nistgħu nagħmlu. L-aġenziji li qegħdin hawnhekk magħna llum għandhom eh, kuntatt regolari magħna, però aħna m'għandniex smih bħalma nagħmlu mal-kummissarji, però nistgħu anki nżommuhom taħt għajnejna dawn Eh, il-ħidma tal-aġenziji. Però wieħed irid jgħid ukoll u koll li dinija xaħġa li ġem il kummissjoni ma dawn l-aġenziji u ma indipendenti U jena ġes il-kollegi kolla biex jisfruttaw għadin l-opportunità. Forsi tistaw tistaqsu spiegazzjonijiet jew tikkritikaw affarijiet, affarijiet li interessakom, però ħaġa wkoll irridu naħsbu fuqha. Meta naħdbu, naħsbu fuq ir-riċ, eh, per eżempju, meta niġu mbagħad tal-proċedura tal-budget, irridu nkunu attenti għax qegħdin nagħmlu ħafna eh, reduzzjonijiet eh, fil-budget u Però, jekk kull stat membru se kollu bżon ta' infrastruttura tiegħu din qed tista' tkun verament ħaġa li tqum ħafna u eh, din hija ħaġa li tħassibna peres li hemm ħafna eh, eh, tih fil-budgets, eh, meta nitkellmu fuq il-kwitanza tal-budget u affarijiet bħal dawn ġenerali, rridu nejjem nippruvaw naraw kif nistgħu nagħmlu biex nifrankaw. Aħna qegħdin naħdmu bil-flus taċ-ċittadini tagħna. Però kull aġenzija li aħna noħolqu għandu jkollha għan utli u għanda tejna biex nifrankaw. Għal daqstant jiena kontent illi il-president għana ġab dawn l-aġenziji hawnhekk biex nkunu nistaw anki eh, niskambjaw opinjoni anki mal-kapijiet ta' dawn l-aġenziji anki wara laqa. Kellim li mis. Grazzi. Sur Florenz. Dak li għetajt il-kollega jena nishti naqbel miaw, jena wkoll jiddispjaċini ħafna illi il rizultati tal-aġenziji rarament ikollhom impatt fuq il-ħidma politika tagħna. U jiena wkoll responsabbli għal dawn l-affarijiet. Jiena nixtieq inħeġġeġ il-aġenziji u jridu niżguraw il riżultati tagħhom eh, jaslu eh, fejn għandhom jaslu. Dan huwa punt proċesta ta' osservazzjoni li ġi deskritt u naħdmu. jekk aħna ma mmexuhomx l-idea tagħkom, ma nimplementawhomx. Allora l-attività kollha kemm hija eh, ħela ta' żmien. Kien hemm sustanza eh, xi mhux ħafna żmien ilu, kien hemm eh, xi elf paġna u bekk suppost aħna dana kien fl-interess tal-SMIs, però fil-fatt ħadd ma ġie salvat. Għaliex il-kooperazzjoni ma taħdimx. Taħdem ħażin daqstek, għalx ma nistawx najdu sustanza waħda, proċedura waħda ta' autorizzazzjoni. Flok ma jkonna dawn il-ħafna proċeduri differenti. U ma tandi mistoqsija oħra. Meta nitkellmu fuq il-riċiklu tal-iskart, il-materjali jiġu rkuprati għandhom ikunu autorizzati, per eżempju, ta' nitkellmu fuq televisions odma, eh, ma jistawx jiġu riċiklati għax eh, minn jiriċiklom għandu jrid ikun żgur illi eh, għandhom l-autorizzazzjoni. Issa il-Viċi President. Issur sur Fok. Jiena kontent ħafna Eh, jider li kollox miex jizow, aħna kolla kontenti u zguri, ma mux vera fil-fat, għalix għadna għed nistennew il-metodi ta' testjar, għal espozizjoni ta' sostanzi kimiċi fuq l-effetti cocktail u għadna għed nistennew. Għatman nix idea kif il-kompetenzi jiġu ġenerati fil-Kommissjoni. Jiena meta kont rapporter fuq il-speċi alieni, aħna konna għadin eh, eh, eh, kienu għalu li li kien komitat li kien se jaħdem fuq u da' mat tqalu li li ma kienx. Ejna, verament kont sorpris, bżonn ta' klarità x'inhu ma kompetenzi. Ma nix la' asħafna zmin. Konna jilna ħames snin nistennew biex ikun hemm eh, rapport tajjeb fuq il-neonics u l-informazzjoni ta' xjenza kienu ċari u, u nirċevu ħames snin wara u għadna qed nistennew anki ħattan ta' farijiet oħra. U jiena ma naħsibx li dina hija kwistjoni allegra. U naturalment eh, il-prinċipju ċentifiku a bazi tal-evidenza aħna ma nistawx eh, Grazie. Mela, fl-interess ta' mħabba li ma tantx għandna ħin nista' nitkellem fil-qosor. L-ewwel mistoqsija kienet fuq kemm huwa fidabbli dan li qed ngħidu jew qed tgħidu. U dan kollu qed tibbażaħ kollu fuq ix-xjenza biss? Le, mhux fuq ix-xjenza biss. Aħna il-ħidma tagħna nibbażawha fuq ħafna sorsi. Waħda minnhom hija illi niġbru d-dejta kolla monitorata fuq ħafna kwistjonijiet fuq l-Europa, l-kwalità tal-arja tal-ilma, l-istazzjonijiet ta' monitoraċ r riżultati jiġu trasferiti immedjatament eh, fuq il-data sets tagħna, fuq il-databases, namlu quality assurance u quality check, noħol indikaturi, eh, naħdmu mal eh, kunsil reċenti mal-JRC, mal-Eurostat, nużaw ħafna data xjentifika u data standardizzata monitorata bħala l-ewwel set tal-input tal-ħidma tagħna. Mbagħad aħna qegħdin fuq quddiem ukoll meta niġu għal innovazzjoni eh, fuq ċerti partijiet ta' citizen science, fuq l-iskart marin aħna għamilna app għal smartphones illi għat rispetta l-istrateġija tal-ambjent marin illi ti permetti li ċittadini jimmonitoraw mod standardizzat eh, l-affarijiet illi l-iskart illi eh, jista jinġabar eh, fil-xtut Ewropej. U kienem anke mistoqsija jekk aħna ħnix involuti mal-kumpaniji, iva, aħna nużaw data sets, li jiġu mill-industrija limitatament. Naturalment, dawn jessir eh, anki l-quality check u l-quality assurance tagħhom mod standardizzat. Jekk dana kollu noħduh flimkien mis-sorsijiet kollha, aħna dak li namlu fl-MDIAK tana nibdew bil- eh, bid-data, nużaw indikaturi informazzjoni li nidħlu fil-ħidma mbagħad ta' Eh, evalwazzjoni, naraw xinnu sinifikat tal paket kollu, bat dana eh, nadduħ għal eh, arfin ġifiri mandux jaqsam ma rizultati xentifiċi li ġu publikati u l-informazzjoni li nużaw bħala bazi tal-ħidma tagħna. Waħda mill-elementi importanti u għalli għanna ħafna trasparenza fuq kull rapport anki online jekk intkom tamlu klik fuq grafju fuq numru tista' issibu is-source id-data l-informazzjoni illi aħna użajna u tistgħu tiġġudikaw intkom stess x'tip ta' konklużjonijiet u evalwazzjonijiet aħna niġbru minn din il-bażi. U dan livello li ta' trasparenza. Mbagħad kien hemm mistoqsija oħra wkoll fuq kif aħna nikkomunikaw ir-riżultati tagħna Aħna dan namluħ bċi 40 rapport kull sena, kull ġima namlu press releases, kważi kull ġima, nużaw social media dejjem iktar u anki għanna uh, followership. Uh, namlu anki nidiet konġunti tal-ħidma tagħna uh, fi Brussel neħdu sem fl-avvenimenti anki tal-Parlament. U dana għamilni ħafna drabi U nishtiq anki jenna ma referenza għall-ħar tija, tija, e, il servizz ta' sottoskrizzjoni tagħna e, ti permetti l-kom anki tkun informati fuq il-ħidma tagħna. Barra minnek għanna anki ħafna informazzjoni tagħna online e, fejn automatikament id-data ġodda, informazzjoni ġodda, ferrozzjoni ġodda ikunu marbutin ma' temi tagħna u dana jippermetti ċittadini u l-policy makers jagħmlu follow-up ċar, trasparenti ta' dak li nagħmlu. U mat kienem mistoqsija jekk aħna aħna se nappoġġawkom jekk ilkom għandkom xi mistoqsija jew punt speċifiku jien nista' ngħid illi eh, għaw xi ħadd illi tkellem illejla xi mistaxilu eh, wara avveniment pubbliku eh, ċemplinna eh, fl-uffiċu tagħna fi Brussell u eh, fi żmien 24 sija aħna tajnih l-informazzjoni kollha li kellu bżonn. Jekk eh, aħna għandna l-informazzjoni fir-riżorsi tagħna u ovvju li aħna rridu napoġġaw il-ħidma tal-membri tal-parlament. Għal-daqstant ċemplunna, għajdunna meta bżon. bżonn. Umbat fuq il-speċi u għaveru, aħna għamilna l-ewwel abbozz eh, ta' regolament eh, propost u mhux fit-tieni eh, abbozz. U eh, din il-kwistjoni mbagħad il-follow-up marret fuq ma' partner ieħor illi aħna nikkooperaw magħhom fuq is-sistemi fuq l-ekosistemi u biodiversità. Għal daqstant nużawhom dawk id-dejta, però aħna maħniex dawk li niġbru d-dejta direttament. Grazie. Grazzi. Is-sur Dansit issa biex um, jirrispondi l-mistoqsijiet li tkunu diretti lejh. Iva, grazzi, President. L-ewwel mistoqsija mill-kollega mill-Bavarja. Ma tantx fimta il-ħġieġ mamul um, bl-dejn. Iva, jista' jkun hemm il-periklu mħabba l-kuluri u kimika jom ħabba il- jew forsi mħabba iċ-ċomp. Kienem mart li rajna fil-passat, Iva, ċertu kumpaniji meta tukun attuza kimika perikoluża Eh, meta jkun hemm kumpanija, eh, kumpanija jistgħu jikkuntattjawna u aħna nkunu nistgħu ngħinuhom qabel jibatu r-rapport u l-iskadenza r-rapport tagħhom anki meta daw ikunu qegħdin jitolbu għal ċertu restrizzjonijiet imħabba il-permessi li nataw. Kumpaniji bħal daw u koll jitalmu muminant il-kollegi oħra tas-settur nis li jkunu diġa kellhom ċertu esperjenza biex ċertu kimika jkunu eh, naħħuha u tjużaw xi ħaġa oħra. Ma dejjem jistgħu jikkuntattjawna. Mistoqsija oħra kienet dwar il kwali formazzjoni li taddi specialment għal dawk dik il-kimika dik li jekk sejħa ħaj voljum għall-ewwel skadenza. Iva, meta aħna nażlu dawn id-dossiers biex namlu dan iċ-ċek tal- naraw li ċer minkunna affarijiet li ma jkunux konformi u aħna nieħdu passi. Imma dawn id dossiers aħna nażluhom b'mod intelligenti. U bekk insibu numru kbir għax aħna nifukaw fuq dawk li ma tantx ikunu jidinna qegħdin so. Imma deċiżjonijiet li aħna nieħdu jridu eh, jiġu imħarsa, nies iridu jobduhom Imma ovvjament dan huwa xogħol li jsir mhux biss ma' nimsieħba tagħna manki ma' l-istati membri u rridu mmorru lil lin naddu ċifra ta' 5% ta' dawn il-high volume il-reġistrazzjoni ta' dan it-tip. bid HAP fuq din il-kimika, eh, din, din tikollok permess biex tuża u kull kumpanija li tkun trid tuża din is sustanza din il-kimika, it ikolla il-permess. Ġifiri, tamel applikazzjoni, u l-applikazzjoni ovvjament tiġi approvata, bekk jenħareċ il-permess. Eh, għanna kazit bħal daw, għalkemm il-maġġoranza tal-kumpanija diġa sabu xi ħaġa oħra xjużaw flok din il-kimika. Kollox jaddim il-kumitati u jkun hemm ukoll il-parir xjentifiku eh, l-deċiżjoni ħarija tkun tal-Kummissjoni. Hawnhekk irdu attenti għax dan il-permess jekk jingħata ikun biss tal-ċertu żmien U hawnhekk qed naraw li iż-żmien huwa qasir meta mqabel ma', ma sustanzi u ma' kimika oħra. Aħna ma mhux bil-fors nkunu qegħdin nemnu li permess li ikollu periodu li permess bil fors li ikollu periodu ta' twil fejn ikun jott kull kas ġifiri jiġi studjat, eh, umbat aħna niġu għal-konklużjoni tagħna li nibbatu l-Kummissjoni. Għal żewġ mistoqsijiet ta' Sur Florence kellek waħda fuq l-użor u l-SMEs għaliex. Użor mixi invenzjoni ġdida dan ħareġ matul il-proċess u l-SMEs ma tantx jibbenefikaw das kem konna naħsbu li jistaw jibbenefikaw minnu. L-axħar skadenza dal-waqt maħna u jista jkun li dan jisparixxi mis-suq. Għalek aħna l-proposta eh, oħra l-Kommissjoni tagħna kienet radikali biex nindirizzaw din il-problema. Irdu naraw x x'ta tagħmel Kummissjoni. Issa fuq ir-reċiklaġġ mhux dejjem ikun hemm bil-fors il-każ jagħti il-każ li wieħed jirreġistra. Hemm linji gwida li jgħidu f'liema każi trid tirreġistra, imma jekk is-sustanza jekk il-kimika tkun ġdida, wieħed ikun irid jirreġistra, imma dawn il-kumpaniji mhux dejjem ma jkollhomx problemi biex jiġbru id-data, jużaw id-data li dejta li tkun hemmhekk għal sustanza ġenerali li eh, tkun ġiet riċiklata. Kważi qatt ma ma' każijiet fejn il-riċiklaġġ eh, ma jistax isir muħabba il-regolamenti eh, tagħna. Grazzi ħafna sur President għaddi tajni ċans nirribatti. Iva, grazzi nistgħu nerġaw morru issa għattini grupp ta' aġenziji Għanna il-prezentazzjoni mill-lefsa. Sur Url, direttur eżekutiv tal-EFSA. President, kumplament tal-ġurnata tajba minnaħa tiegħi nir nirringrazzjakom tal ċans nitkellem fuq l-EFSA għandi tlet kwistjonijiet għandidilkom minn aħna x'namlu U anki tillet punt forsi iktar importanti, il-valur li aħna nistaw inwaslu in għal sigurta tal-ikel tal fl-Europa. Mela, l-EFSA hija ċentru ta' kompetenza ċifri għadna li namlu risk assessment Iċifiri aħna parti minn network, ma nistawx aħna naħdmu waħedna jekk ma jkunx hemm l-istati membri jgħinuna. U dan insibuh fil-regoli il-bażiċi tal-EFSA. Iċifiri, il-mod ta' kif sinġabar id-dejta minn jieħu deċiżjonijiet il-metodoloġiji kollox jiġi ċentralizzat f'aġenzija f'Parma imma l-expertise u l-esperti jkunu tal-istati membri mal-universitajiet, mal-qdiet tal-riċerka u l-EFSA timmobilizza din dan l eksperti namlu is-sejħiet miftuħa u bekk l-Ewropa tista' ġib l-erf kollu f'network għal min ikun irid jieħu deċiżjonijiet f'din il-katina tal-sigurtà tal-ikel. Aħna u koll provider ta' pariri indipendenti imma ta' min jorbot fuq pariri xjentifiċi li inti tista' wkoll tagħmel deċiżjonijiet ta' linji ta' politika mill-kriżi eh, eh, li kellna tal-BSC il- aħna namlu biss il-risk assessment, aħna ma nautorizzawx il-GMOs jew il-pesticidi, aħna natu biss pariri xjentifiku għal risk managers biex dawn u batta laħar ikunu jistaw jibbażaw deċiżjoni fuq provi xjentifiċi. Aħna u koll, ekkim sejħa, um, risk communicators, iġifri, aħna ix-xjenza intuwa kuntest, intuwa sfont aħna nibatu għal imsiħba tagħna permezz ta' dan ideologu, u kol naddu għal il-pubbliku. Eh, mhix ħaġa faċli tafux qed nitkellmu fuq 500 miljun ta' konsumaturi, eh, ġifiri bilingwi, kulturi differenti. Għalhekk il-komunikazzjoni eh, ma tkunx faċli nikkomunika mod dirett għandna bżonn l-istati membri bħala l-imsieħba ċentrali tagħna. Mela, x'namlu? Lefsa namlu studju ta' sigurta ta' prodotti qabel natu l-permessi, ġifiri, jekk nitkelmu fuq l-additives, il-kuluri, l-aromi li jitħaltu malikel, dawn għandhom zon permess. Irridu kollom, irridu namlu studju ta' sigurta. Dan l-studju jisir mill-xjenza tal-efsa. Aħna għanna grupp ta' esperti, xjentisti minn il-saħħa tal-annimali, tal-pjanti, il-riski bioloġiċi, kolla, il-partit kolla tal-katina tal-ikel aħna inkopruwa. Anki ġifiri wara li kena l-krizi ta' disajnijiet, aħna rajna li dan kien l-aħjar approċ li taħdem biħlefsa. Aħna namlu evalwazzjoni u tal-health claims. Nafu li kunem min jilmenta, anzi eh, ikun hemm eh, ċertu ikke li jiġi prezentat bħala li għandu ċertu affarijiet fih, għalhekk aħna dawn l-affarijiet inkunu rżun niċċekkjawhom. Namlu kol risk assessment ġenerali ġifiri aħna najdu xi riski għandhom ċertu ikel Per eżempju, ċertu ikel li jista' jġib is-salmonella. Mill-istati membri mal-Kummissjoni l-EFSA aħna naħdmu kontra salmonella fl-ikel u dan l-isforz konġunt kellu riżultati tajbin xaħna naqqasna f'dan l-ħar ħames snin 50% tal-każijiet ta' salmonella ġifiri l-efsa l-Komissjoni l-Istati membri ħadmu ta' flimkien għat jon osafna x'namlu imma l-isforzi flimkien jaħdmu aħjar. Umbat, jek ti permetuli, anki fil-DNA tal-EFSA, għanna il- dan il-network ta' sigurta tal-likel fl-Unjoni Ewropea ħna għanna 75 persuna jaħdmu fil-ċentru ta' Parma ta' Parma. Aħna ovvjament naħdmu imma ix-xogħol irid isir flimkien mal-istati membri. U aħna nejnu l risk managers, il-Kummissjoni u l-Istati membri fi żmien meta jkun hemm xi kriżi. F'dan iż-żminijiet l-EFSA tkun tista' tagħti għajnuna lil dawn l-amministraturi tar-riskju biex jiġildu kontra l-kriżi. Il-valur mizjut diġa semmejt li l-iktar ħaġa li forsi li tinoġob imma li ġib ċertu sfida hija din e, dan l erf xjentifiku fl-Ewropa kif jirnexxilna aħna naqduh kollu ċfri bażi xjentifika anki li tkun aċċessibbli għall-istati membri żgħar dawk li forsi li ma jkomandhomx il-mezzi biex jiġbru din il dawn il-provi jew dan l-erf. Aħna ukoll ċentru tal-evaluazzjoni tal-ikel. tal evaluazzjoni tal ikel Iġifiri aħna vekk ma tantx jintnefqu eh, flus fi xej għax il eh, ċekker li sir darba u mux 28 darba ġir minn kull stat membru. Bekk iġifiri konna l-ola eh, protezzjoni għall-ikel fl-Unjoni Ewropea. Il-leġislatur fl-2002 meta twaqfet l-EFSA għamel biċċa xogħol sow biex jgarantixxu l-istess livell ta' protezzjoni għall-ċittadini tal-Ewropa kollha. Din hija dan huwa l-valur li aħna għandna fis-sistema, dan l-expertise, dan l-erf huwa aċċessibbli għall-istati, għalikom, il-Kumitat Envi u bekk aħna hemm qegħdin biex nassistukom ngħinukom. Grazzi ħafna. Issa, inkomplu bis-Sur Sprenger għal l-ICDC. Thank you very much. For... Grazzi ħafna tal-istitintuni nil-taqqa maħkom. Ħanara nix l-istampa, iva dik li bdejna bija, sabiħa, imma jiena nix norikom din l-istampa issa. Araw ftit, għawnek Rovja, ġifiri kapitali tal-Liberja, islams kif jiexu in-nies jiexu f'dawn il- em, kmama rek nejdulom, laqqas bissandom il-maġiri u il-problema ta' l-ebola. Immaġinaw ftit kif tista' tinfirex Il-ġimgħa l-oħra hawnhekk fl-envi tkellimna dwar l-Ebola. U nixtieq inkompli fuq dan is-suġġett għax naraw eżattament x'inhu x-xogħol tal-ICDC. Aħna namlu monitoraċ, najdu xinumma il-possibiltajiet il ta' eh, mart eh, inf infettiv Ninvestigaw ukoll il-mart li ma nafux minn fej oriġina. Natu ukoll għajnuna teknika l-Kummissjoni l-Istati Membri aħna nassistu l-Istati membri u fuq fuq livell tal-Unjoni Ewropea u natu u it-taħriġ ta' esperti biex l-Istati kunu jistaw jiġildu kontra l-epidemiji. U okay, meta jfaqqal mart, ħantikom l-eżempju tal-Ebola Fil-bidu l-esperti tagħna għamlu biss monitoraġġ u studjaw l-informazzjoni u din imbdiet sena l-ewwel darba kienet sena ilu kellna xi messaġġi ma tantx sajna norbtu fuqhom mill-Gini. Mil fis-26 ta' Marzu mbagħad ta' din is-sena ikkonfermajna li kienet il-marda ta' l-Ebola kien hemm design um, kas u 16 il-mot u fi 24 sena għamilna rapid risk assessment. U minn eh, dan l-assessment um, konna eh, qed naraw li mtantx kien mistenni li l-każijiet mill-Ginea jaslu fl-Unjoni, anki jekk dan kien hemm il-possibilità. Ovvjament, kif zvolġiet il-marda, aħna risk assessment sana bid-dinniħ. Aħna tajna assistenza u ukoll eh, pariri lil kummissjoni u l-Istati membri. Fil-bidu ta' april ta' din is-sena, l-ebola feċċet f'pajjiżi oħra każijiet fi Sierra Leone, Liberia u l-Ginea. Aħna għamilna rapid risk assessment separati u orejna l-possibiltajiet tal-każijiet tal-ebola li anki setgħu jaslu fl-Unjoni. Wara talba li għamlet il-Kommissjoni għamilna servej ta' malaj ta' kif kienu preparati l-istati membri meta jamlu dawn it-test tal-ebola, kienu xkapaċi jamlu jew le dawn l-esperti ħadu l-informazzjoni mill-ċittadini li kienu jew sejrin jew ġejjin minn dawn il-pajjiżi fej intlaqtu mill-ebola. Ovvjament kien hemm dejjem Kumitata ta' sigurtà għolja ħafna f'dawn il-pajjiżi imħabba wkoll il-leġiżlazzjoni dwar il-cross border health threat bejn Ġunju u Ottubru l-RRA għamilniħ ħames darbiet, kull darba minna revizjoni tijaw. U kazijiet ta' l-ebola li kienu f'dawn ir-reġjuni nies li kienu mil quta e, indbatu l-Ewropa. Rajna ovvjament il-kas ta' l-infermiera li fi Spanja e, mintlaqtet mill-marda meta kienet qed tiħuħsieb persuna li ninġabet minn dan ir-reġjun mill-qut mill-ebola. Aħna dejjem ħadna sem fil-laqat kollha għanna 40 espert li għedin jaħdmu fuq, eh, dan il, fuq din il mardat kull ġima. U kull ġima natu il-pariri, l-assistenza teknika u l-analizi li jitolbuna l-istati membri u anki il-kommissjoni ġifri nibatu l-esperti l-istati membri individuali biex nejnu. Aħna u kol il-xol internazjonali ta' WHO nibatu l-esperti jemek u kol. Għamilna sistemi ta' monitoraċ għal reportaċ tal-Ebola u kol jekk ikun hemm xi każi li jaslu fl-Unjoni. Aħna batna dokumenti tekniċi u anki fuq il-linit gwida dwar l-evakwazzjoni, l-screening u għamilna u kol tutorial Araw ftit dawn l-istambi, l-istampi ta' kif wieħed irid jilbes l-ilbis protettiv, mhux daqshekk faċli li tilbes jew li tinżaw dan l-ilbis. Għalhekk għamilna tutorial li jgħin ħafna. Aħna wara li talbitna l kummissjoni għamilna network biex it-tobba fl-Unjoni Ewropea li jkunu għedin jitrattaw il każijiet hawnhekk jkunu jistgħu jkunu jkunu jokkomunikaw bejnietom. bdejna il-pjan ta' emerġenza pubblika tal-Unjoni fl-CDC biex jindbatu persuni tal-istaff tagħna biex jiġildu kontra l-kriżi tal-Ebola. Wieħed irid iqisu kolli wara l-Ebola Apparti l-Ebola, anzi, aħna nagħmlu ma tataraċ ta' 50 marda oħra infettiva ġifiri fuq l-HIV, Antimakro um, resistance, tuberkulozi u mart iħor biex nagħti ftit eżempji. Araw ftit issa kif aħna rappreżentati mill sati membri kollha, tlet membri huma nominati maħtura mill-Kummissjoni u tnejn mill-Parlament. Araw ftit ir-rappreżentanti tal-Parlament il-professur eh, Majori u Xeres flimkien mal- president u il-viċi president. Issa, il-rapport ah, finali għadu ma, ma ġiex eh, publikat imma il-bord ta' tmexxija eh, mirċieva il- dan il-rapport se jiġi diskuss il-ġimgħa d-dieħla. L-ICDC hija laqda Eh, prinċipali li tagħti pariri xjentifiku ġifiri ta' kwalità tajba u hija wkoll awtonoma indipendenti. U reputazzjoni xjentifika tagħha kull ma tmur dejjem marret għal marret għall-aħjar ġiet konsolidati fuq livelli oli, oljin fil-komunità kull imkien fl-Ewropa. L-ICDC hija verament purija li rċeviet dawn il-kummenti ta' tifħil. Grazzi ħafna. Issa naddu għal mistoqsijis, anzi l-axar aġenzija Lema. Grazzi. Grazzi ħafna, grazzi President, grazzi Sinjuri, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, Sinjuri. Jien ovvjament kuntent ħafna u gburi ħafna li għanna din l-opportunità biex nintroduċi l-Aġenzija tiegħi l-aħħar iżda mhux l-inqas nittama lill-Kumitat MV. Naf li ħafna minnkom jafuni pjuttost tajjeb imma l-ħut minnkom forsi interessanti tisimgħu ftit iktar minn għandi x'inhu xogħolna. Xi kultant nistaqsi jekk xi ħadd jistaqsini fuq kikra kafe li jemmej, xtamel eżattament. U nina niprofaw nġbor kollox sentenza. Li jemmej istituzzjoni li tivvaluta medicini ġodda fl-Unjoni Ewropea u tiżgura illi ikunem medicini effettivi ta' kwalità tajba u siguri qabel ma nadottaw dawn il-medicini biex it-tobba jibdow jikbu r-riċetti tagħhom u l-pazjenti jibdow jieħdu dawn il-medicini. Dan namluħ fiduċa sħiħa b'kooperazzjoni mal-Aġenziji Nazzjonali kollha. F'sentenza waħda nistgħu ngħidu li dan xogħolna. Iżda kif niksbu dan ix-xogħol? Il-logo tagħna jgħidilna li għandna tliet pilastri li aħna nużaw niksbu l-aqwa eh, evidenza xjentifika biex naprofaw il-medicini u fl-axar mill-axar nikontribwixxu għal sistema Ewropea tal-medicini biex ikun hemm l-aqwa medicini possibbli fl-Ewropa. Kif niġbru din l-informazzjoni fil-proċess ta' evalwazzjoni? Bażikament niġbru fl-imkien l-aqwa esperti xjentifiċi mill aġenzija Nazzjonali, mill-Akkademja, kullimkien mill-Unjoni Ewropea u għanna netwerk ta' 3500 esperti iktar minn hekk fil-fatt li jikkwalifikaw anke lilin mill-konflitt ta' interess. Jiġifieri din in-netwerk ta' esperti jaħdmu flimkien f'seba' kumitati xjentifiċi speċjalizzati, kulħadd skont il-kompetenza tiegħu, u f'kull kumitat kull stat membru jkollu minn tal-inqas rappreżentant wieħed. B'din il-proċess nistgħu niprovdu konsulenza u pariri xjentifiċi għar-riċerka u riċerkaturi u nistgħu nappoġġaw u nħadnu il-konsulenza l-innovazzjoni partikolarment tal-SMEs dawk li għandhom inqas kapaċità regolatorja. Ta' bilħaq għabbażi ta' din l-evidenza xjentifika nfasslu r-rakkomandazzjoni tagħna għall-approvazzjoni jew l-irtirar tal-mediċini madwar l-Unjoni Ewropea. Bażikament il-mediċini l-ġodda kollha, jew minn tal-inqas il-mediċini l-ġodda għal xi mart speċifiku huma valutati ċentralment fuq il-livell tal-Aġenzija Ewropea mediċini f'Londra għal trattament ġdid bħal pereżempju l-AIDS, il-kanċer, il-diabete, l sklerozi multipla u l-Alzheimer's u nifukaw mod speċjali għal-mediċini għat-tfal u għal-mart rari. Naħdmu wkoll f'kunċett sempliċi ħafna, applikazzjoni waħda, evalwazzjoni waħda, autorizzazzjoni waħda għall unjoni Ewropea kollha kemm li bażikament fisser li l-istess prodott, l-istess isem, l-istess tarif għal pazjent tobba l-spizjara u l-infermiera kullimkien fl-Unjoni Ewropea ikollhom standard wieħed l-istess għal pazjenti kollha. Għalhekk ir-rwol tagħna huwa li nibbelenċaw il-benefiċċji u r-riski mhux biss fil-waqt tal-approvazzjoni imma anke rridu nivvalataw mill ġdid ir-riski u l-benefiċċji fil-ħajja reali wara li tiġi brofata il-mediċina kemm bħala kwalità, sikurezza kif ukoll biex l-attività tagħna kollha li ssir prosta network dan isir bħala xogħol għaddej. Dan ix-xogħol jissejjaħ il-farmakovigilanza. Li jkun xogħol għaddej netumet u bħala ġenzija. Islajd li mis. Tajab wisa? Xinajdu dwar is-saħħa aħna namlu l-almu biex ikollna medicina innovattiva u dan huwa importanti għaliex hemm ħafna ħtiġijiet mediċi li għadhom ma ġewx indirizzati, hemm ħafna għażliet għal martrari li mhumiex laqwa aqwa eh, livell bħala fornimenta ta' mediċini imma anke biex ikun hemm għażliet ta' medicini u tilqim għal l-annimali domestiċi kif koll l-annimali oħrajn u importanti wkoll huwa li b'dan il-mod jista' jkollna azzjoni rapida ħafna madwar l-Unjoni Ewropea meta jkun hemm xi tħassib dwar is-sikurezza jew inkella il- difetti li jista' jkollhom xi prodotti tal-mediċina. Ġifieri kif ikun hemm tħassib f'xi ħawi partikolari fl-Ewropa, nistgħu ngħaddu din l-informazzjoni malajr kemm jista' jkun fit-territorju Ewropew kollu kemm hu. Għalhekk kollox ma kollox naħsbu illi x-xogħol tagħna jikkontribwixxi biex ikollna din l-istampa li rejnikom fil-bidu u għalhekk dan ix-xogħol ma nagħmluhx waħedna ovvjament. Iżda naħdmu ma' network kif ukoll ma' aġenziji oħrajn li huma mitħla tagħna. Għandna ħafna sfidi qudiemna ċardan, iżda kull ma jmur irridu nkomplu namlu proċess ta' taħita deċiżjonijiet għalhekk qed ninvolvu il-pazjenti għaliex dan għandu kontribuzzi ħafna kull ma jmur irridu nżidu wkoll l-għażliet disponibbli għal ħafna mart u għalhekk irridu nħadnu l-innovazzjoni Nafu illi s-sostenibilità u l-prezzijiet qed isiru xkiel għall-aċċess tal-pazjenti għall-mediċini u għalhekk qed noħamlu rwol ta' intermedjarju biex ikun hemm korpi apposta biex jindirizzaw dan l-affarijiet biex bekk jaraw x'inhu l-benefiċċji u l-ispejjeż wara li nqisu l-benefiċċji u r-riski tal-mediċini. Il-katina globali tal-provista qed issir kull ma jmur komplikata, 65% tal-mediċini li hemm fl-Ewropa mhumiex prodotti fl-Ewropa u għalhekk irridu nkomplu nsaħħu l-kollaborazzjoni internazzjonali tagħna. It-tip u n-numru ta' esperjenza xjentifika li għandna bżonn jekk naħsbu biss fuq in-nanoteknoloġija, il-ġenetika u ħafna oqsma xjentifiċi ġodda u skoperti xjentifiċi ġodda irridu nkomplu naġġornaw il-panel tagħna ta' esperti u anki il-monitoraġġ qed isir kull ma jmur dejjem jitlob iktar minna u għalhekk irridu nintensifikaw il-monitoraġġ ta' sikurezza. Aħna ovvjament irridu niġu f'dati għax-xogħol li nwettqu u għalhekk irridu naqsmu aktar id-data u l-metodoloġija li nużaw biex niksbu id-deċiżjonijiet li nieħdu. U għalhekk kontinwament irridu nżidu t trasparenza tagħna u dan ovvjament qed nagħmluh kollaborazzjoni sfiqa ma' aġenziji oħrajn. Hawnhekk għandna eżempji tajbin ħafna ta' kooperazzjoni li tat il-frott li kienet ta' suċċess mal-kollegi tagħna. Ikolli nsemmi wkoll NCHA cha fej kellna intoppi ta' organizzazzjoni ħdimna b'mod kostruttiv u kollaborattiv ħafna. Grazzi. Grazzi lilek, issa nibdow mistoqsija mistoqsijiet mill-kollegi, nitlob il-kollegi jżommu fil-qosor kemm jista' jkun għax għandna tmin talbiet għal mikrofonu biex irresqu l-mistoqsijiet u għandna aġenda punt ieħor fuq l-aġenda tagħna. Nibdew minnu fih bis-Sinjura Pilar Ayuso. Grazzi President. Grazzi li diretturi tal-Aġenziji Ewropej. Naħseb li x-xogħol li wetqu huwa verament importanti għall-Unjoni Ewropea. Anki għall-operat ta' setturi kollha li għandhom x'jaqsmu ma' riċerka, ġifri kollox marbut ma', ma dinja xjentifika. Jina familjari l-aktar ma' l-Aġenzija Ewropea għas-Sikurezza tal-Ikel ovvjament, imma nimmaġina li l kollet jaffaċċaw l-istess problemi, xi ħaġa li dejjem tfeċ mhux biss fuq il-lat xjentifiku ma fuq il-bors tal-ġestjoni huwa l-konflitt ta' interess. Xi kultant forsi aħjar ikonna regoli iktar ċari, għaliex il-konflitt ta' interess dejjem jitqis bħala xi ħaġa taħraq ħafna għal xi ħadd li jidħol mill-industrija, ma xi ħadd li jkun ġej mill-livell reġjonali, pereżempju tkun president ta' entita' jew għaqda kontra l-GMOs jew NGOs tali. Hemmhekk ukoll jista' jkollok konflitt ta' interess u naħseb li hemmhekk hemm bżonn regoli aktar preċiżi. Dejjem se jkun hemm konflitt ta' interess jekk ikollok bżonn li dawk li jifmu xi xaħat li jkun għadu kemm ħereġ mill-università, ovvjament musser ikollu dan il-konflitt ta' interess, u xaħat jaħdem f'industrija kompletament differenti, musser jkollu konflitt ta' interess lanqas. Imma mbagħad tara fejn tista' tiġbed linja u tara fejn tista' tirregolamenta aħjar. Xi ħaġa oħra li tapplika anke għal l-Aġenzija Ewropea Sikurtezza tal-Ikel huwa rabta li kollhom mal-applikanti, speċjalment fl-aħħar wol li jnaddilhom. Per eżempju, dwar il-linja s-saħħa, hemm applikanti li qed jilmentaw li m'hemmx biżejjed dialogu mal-aġenziji u li m'hemmx regoli ċari lanqas. Jien nista' nifhem fiċ-ċar li huwa diffiċli li wieħed jagħmel xi ħaġa għal saħħa għal minu b'saħħtu, iżda xorta għadna naħseb illi rridu nagħtu titwila minn ġdid għal dan is-suġġett u naġġornawh. Fuq kollox nixtieq insemmi il-talbiet għas-saħħa l-health claims. Issa, fil-rigward l-spejjes u l-mizati li qed ġarbu l-xi aġenziji. Hemm aġenziji li għandhom miżati u hemm aġenziji li m'għandhomx miżati. Ma taħsibux li għandu jkun hemm iktar konsistenza mill-aġenziji kollha? Grazzi, Sinjura Melior. Iżda nitlobkom iżommu fil-qosor jekk possibbli biex bekk ikon iktar ħin għal kulħadd. Iva President, ħaniprova. prova L-ewwel net nirringrazzja l-aġenziji kollha hawnhekk rappreżentati, grazzi l diretturi tal-Leġun hawnhekk wara nofsinhar. Għalija bħala membru żdid dan importanti ħafna u naħseb li hemm kollegi oħra bħali. Tajjeb li nistgħu narawkom hawnhekk flimkien fl-istess sala. Żewġ mistoqsijiet li sur Uro, ġifieri lill-direttur tal-EFSA. Inti kont titkellem dwar ħtieġa li nibbażaw ruħna fuq ix-xjenza u ħdimt dwar kollaborazzjoni mill-Istati membri nistaqsi hemm xjentisti f'dak il-każ li jaħdmu ma' nefsa u fiħdan nefsa mbagħad tisiltu l-informazzjoni u l-analiżi li jkollkom mill-Istati membri jew le x'jiġri jekk ma jkunx hemm korp wiesa ta' informazzjoni jew xjenza bħal pereżempju t teknoloġiji nano jew fil-qasam tal-organizmi modifikati ġenetikament, anke fuq il-talbi tas-saħħa, il-claims tas-saħħa. X'informazzjoni għandkom? Kif tistgħu twasluha lill-pubbliku ġenerali? Grazzi, Fawzlin. Grazzi, President. Iva, l-mistoqsija tiegħi wkoll lis-sur Urol Flefsa. L-arfin xjentifiku ovvjament dejjem ħajkun qrib ħafna xjenza. Diffiċli li jkollok informazzjoni indipendenti għaliex hemm il-kunċett ta' revolving door li huwa fenomenu li jeżisti anke fi xjenza u dejjem hija kritika li titressa li xjenza hija qrib l-industrija. It-tieni fuq medda twila ta' żmien. L-effetti tal-GMOs. Diffiċli li wieħed jagħmel valutazzjoni tar-riski għaliex qed nitkellmu fuq medda twila ta' żmien u minħabba li dan huwa mitlub ħanatu ħarsa ġdida lejn il-proċedura ta' autorizzazzjoni. It-tielet kien hemm ħafna elementi fuq l-istudji li kien hemm fil-Greċja. Tista' tgħidilna xi ħaġa dwar dan? Grazzi l-Onorevoli Pieka. Grazzi President. Saġib kilka pitanja li głównie dla Agenzji EMA. Għandi, iżewġ mistoqsijiet għall-Onorevoli Lajm. Id-direttur għadu kem tkellem fuq dan. Issa, fuq il-kooperazzjoni. X-relazzjoni jem bejn l-Aġenzija ċentrali u l-Aġenziji ta' kull pajjiż. Teżisti kooperazzjoni inti qed li id-deċiżjonijiet huma vinkolanti. Meta wieħed jitkellem fuq mediċini bio eh, eh, bioloġiċi hemm ħafna problemi. Għalhekk is-supervizjoni min jagħmilha supervizjoni ta' meta jiġu reġistrati l-mediċini fuq il-bioteknoloġija huma l-Aġenzija Nazzjonali jew inkella l-EMA? u bil-FDA tal-Amerika nafu li din ħalliet jaddu ċertu skandli dan l-axħar u kol smajna bċertu kazijiet. Ta' wieħed jitkellem fuq il-ftajim kummerċali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti naħseb irridu naraw kif taħdem ukoll l-EMA u l-FDA. Palissa qegħdin naħdmu żewġ atti legali dwar il-preparazzjoni tal-mediċini, regolament u direttiva. L-EMA għalhekk hemm bżonn li kollha sistema eh, eh, ta' reġistrazzjoni iskont dawn id-disjoni regolamentu direttiva. Qed nitkellmu fuq bejn 5,000 sa 6,000 xaġa affarijiet li ġuri reġistrati kull sena. Kif taħseb li inti tista' ministra xaġa bħal din? Grazzi l-Onorevoli Koneċna. Grazzi, grazie l-diretturi kollha tal-Aġenziji Ewropej preżenti l-lum, Kienet ħaġa tajba li nisimgħu direttament mirra salajm. Mux biss xoll li twet u manki l-appelli ta'kom li inna li forsi jistaw ibidlu ċertu affarijiet. Nishtiq nitkellem dwar il-kuntest tal-ICDC u fuq ek nishtiq nifoka l-mistoqsija tijaj. Naħseb li kull majmur et naraw li din l-Aġenzija qed isir dejjem aktar importanti, dejjem fid-dawl tat-teddida dinjija tal-Ebola L-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet u l-Aġenziji Ewropej kollha mhux biss għandhom jippruvaw jevitaw li l-marda tinxteret fl-Ewropa imma anke għandhom jiffukaw fuq il-prevenzjoni fil-qalba ta' fejn qed tfeġġ din il-marda. L-ICDC forsi jistgħu jikkonsidraw eżattament x'rwol jista' jkollha l-Aġenzija barra mill-Unjoni Ewropea L-Aġenzija kienet ibbażata fuq tweġiba tal-teddid internazzjonali ta' sarsu Mart ieħor u teddid simili. Issa, meta jixtiequ jaħdmu barra mill-Unjoni Ewropea jridu jitolbu permess speċjali mill-Kummissjoni. Nar il-5 ta' novembru flaqa speċjali binna li r lini kien li waqfu li l-madda tinxteret fil-bija tal-Afrika tal-Ponent. Walek nistaqsu, għalfej ma konniex kapaċi nibatu esperti li għanda l-CDC pal aġenzija lil dawn il-pajjiżi konċernati. Blima mod li CDC tista tagħti daqqatit lil dawk l-istati lil dawk il-membri lil dawk l-istati li mhumiex stati membri tal-Unjoni Ewropea. Pal pereżempju l ukrajina x'inhu l-mandat tal-CDC? Anke f'dak li ġara fil-każ tal-Ebola, għal din l-aħħar sena u dak li fadal xi seħ, nixtieq nistaqsikom bħala koordinatur tal-MV. Għax ma jkonniex smieħ ma l-CDC u l-Kummissjoni xi darba s-sena d-dieħla biex bekk ikonna stampa ġenerali ta' xinu ma' riżultati tal-kriżi li għaddejjin minna bħalissa fuq l-Ebola, anke sejbiet li jkun hemm il-ġodda u kif ħanaqsmu l-kompetenzi u s-setat biex bekk nkunu nistaw nkunu aktar kapaċi li nieħdu azzjoni. Għaliex din il-kriżi qed tiddikanna li minkejja li l-CDC taħdem tajjeb, l-ambitu tal-Aġenzija jista' jkun dik il-ħaġa li twaslenna iktar għajnuna lil dawk il-pajjiżi li tant għandhom bżonn. Grazzi Sur Pedicini. Grazzi ħan nżomm fil-qosor. U għannet nirringrazzja l rappresentanti tal-għaqdiet li ġew hawnhekk u nnifsiħat mal-kollegi. Kontent li nista ingawdi mill-kompetenza fil-qasam f'dan rigward. Għandi zoċ mistoqsijiet lid-direttur tal-IMA. L-ewwel mistoqsija din, il-proċedura tal-kontroll fuq kemm ikun effettiv farmaku, medicina, tinkludi tarif minn tal-kumpaniji tal-farmaceutika jista' jkun hemm f'każ urġenti bħal pereżempju ta' Ebola xi dispożizzjoni speċjali. It-tieni, Jiena jirriżultali li ħafna mediċini bioloġiċi li tqajsu bħala rivoluzzjoni fil-qasam tal-onkoloġija bħalissa qed jitqedu fis-suq u jintużaw mingħajr ma jkun hemm evidenza ċara ta' kemm ikunu effettivi, mhux fil-każijiet kollha ovvjament, imma f'ċertu każijiet ma kellhomx effettività ċara, jew inkella jitqedu fis-suq bi prezzijiet għoljin ħafna u jintużaw anke fl-istarijiet. Tistaw tużaw il-proċess ta' evidence-based medicines. Grazzi. Grazzi, Sur Dorfman. Grazzi, President, għandi żewġ mistoqsijiet l-direttur Razi. L-ewwel net fuq is-suq intern fl-Ewropa fuq il-mediċini. Nixtieq irressaq eżempju jien ġej minn zona tal-frontiera, turistika ħafna jekk fi spiżerija jiġi turist ikun minn fej ġej minn kwalinkwa stat tal-Unjoni Ewropea u jitlob jitlob għal prodott tal-medicina l-imdorri bih f'pajjiżu l-ispiżjar ma jkunx jista' jagħti dan il-prodott għax jista' jkun hemm xi projbizzjoni u dan għandu effett kbir fuq is-suq intern fl-Ewropa. Inti tħoss li dan huwa bażat fuq ħaġa xjentifika jew nkella sempliċement hija restrizzjoni tas-suq minħabba raġunijiet ekonomiċi. Din l-ewwel mistoqsija, t-tieni, inti semmejt l-ispejjeż tal-prodotti tal-mediċina u l-problemi marbuta magħhom. Kull ma jmur hemm prodotti tal-mediċini li intom <clears throat> Londra qed tapprovaw u għalhekk ikollhom awtorizzazzjoni Ewropea, imma mbagħad ma jistawx jiġu eh, miktuba fir riċetti tat tobba lil pazjenti għaliex is-servizzi tas-saħħa fuq livell nazzjonali ma jaċċettawx li dawn il-prodotti tal mediċini jitqasmu fis-servizzi tas-saħħa għaliex l-ispejjeż ikunu eżorbitanti wisq. F'dan il-każ intom għandkom rwol f'Londra jew inkella punta ta' kuntatt mal-Aġenziji Nazzjonali f'dan ir-rigward. Grazzi. Grazzi, issa Signora Ruiz. Grazzi, President. Għandi mistoqsija għall-Aġenzija tal-Mediċini. L-ewwel qed nixtieq li verament kuntenta li għadna nitkellmu fil-qasam tal-konsumatur u mhux tiddependi fuq l-industrija. Is-sikurezza kienet waħda mill-prinċipji l-iktar ewlenin tal-Aġenzija tal-Mediċini, imma issa importanti li nitkelmu dwar l-aċċess u l-ġustizzja għal l-aċċess għal trattamenti u l-prodotti tal-farmaceutika, speċjalment dawk l-aktar marufin. Naħseb li dan huwa wieħed mill-punti innovattivi tal-Aġenzija li tiffaċilita l-aċċess għal mediċini. U għalhekk dak li nixtieq nkun nafu dan. X'taħseb li jista' jsir biex neħilsu mill-monopolji li għatem fuq ċertu prodotti tal-farmaceutika li jistgħu jkunu importanti fil-mod kif nindirizzaw ċertu mediċini. In-nuqqas ta' informazzjoni u trasparenza għal kif jimbijaw dawn il-prodotti hija xi ħaġa li tħassibna. X'taħseb li jista' jseħħ dwar differenza enormi fil-prezzijiet tal-prodotti tal-mediċina f'pajjiż għal ieħor u lilin mill-limiti massimi li huma stabiliti mill-Istati membri. Hemm differenzi kbar bejn stat membru għal ieħor u dan jagħmilha diffiċli li tintroduċi dawn il-għażliet, dawn il-possibiltajiet fil-possibiltajiet tas-saħħa li hemm f'kull pajjiż. Possibilità waħda hija l-aċċess għal mediċini pereżempju li jindirizzaw il-marda tal-epatite ċe. Hemm ħafna tnaqqis li qed jaffettwaw is-servizzi tas-saħħa, speċjalment tal-aċċess tal-kura tas-saħħa innovattiva, partikolarment tal-mart rari li hija waħda mill-prioritajiet tal-Aġenzija tiegħek. Fl-aħħar x'taħseb li tista' isir biex nevitaw li jkomplu jinbijaw prodotti falsifikati tal-medicina, xi kultant ikunu 25 darba aktar iwaslu profit mill-medicini konvenzjonali permessi fuq is-suq. Grazzi, is-Sur Styles. <clears throat> Grazzi, għandi mistoqsija wkoll għall-EFSA. Ħafna mill-mistoqsijiet diġà staqsew ġew mistoqsija, fil-rigward il-konflitt ta' interess u l-indipendenza. U dan importanti ħafna l-Parlament Ewropew ovvjament. Is-silitna sew fuq dan is-suġġetti u qed nittamaw issa li l-affarijiet jitjiebu. Iva, l-affarijiet qed jitjiebu ma temm affarijiet li ħasbuna fir-rigward l-NGOs, l-Ombudsman ukoll kienet attiva f'dan il-qasam u anki l-istampa. Il-politika Ewropea tal-ikel, per eżempju, waslet għal bosta rapporti li dwar affarijiet li zgarraw hemm firxa wiesa ta' sviluppi li suġġerunna li ħafna xjentisti għandhom relazzjoni mill-qrib ħafna mal-industrija u għalhekk jistgħu jkunu affettwati. Naf li ħafna affarijiet qed jiġu approvati, però kif nistgħu nindirizzaw affarijiet bħal dawn biex ma jkunx il-menti fil-futur? Hemm rapport ippubblikat ukoll dwar problemi marbuta ma' xjenza. Mhux eżattament babis, imma fuq il 1 8 zero. X'jiġri jekk ikun hemm dbabis bl-evidenza xjentifika, pereżempju, f'dal każ speċifiku li semmejtlek. Grazzi, Sinjura Pierik. Grazzi President, l-ewwel grazzi għal dewn il-prezentazzjoni li kellna mill-diretturi kollha jiena nitkellem bħala membru ġdijt. Mistoqsija lid-direttur rasi. Għalfejn bdejna tart wisq biex nipprovaw insibu xi tilqim għall-ebola. L-ebola ila magħna, ila teżisti u naħseb li l-aġenzija tiegħek taħdem tajjeb. Però nixtieq tweġiba. Kont interessata ħafna fix-xogħol li twettqu minn Ġunju lawn u għalhekk nistaqsi kemm għandkom kooperazzjoni tajba mal-Afrika. Jiena jidirli illi hemm bżonn ikonna tarf din is-sitwazzjoni għaliex hemm bżonn tweġiba ta' malajr. Għalhekk interessata nisma' minn fejn tibdew ix-xogħol tagħkom f'ħażijiet bħall-ebola. Grazzi, is-Sur Grote. Grazzi President. L-ewwel mistoqsija lis-sur Rasi, fuq l-overlaps, fuq ix-xogħol irdupjat. L-aġenziji kif jiddeċidu li huma l-kompetenzi ta' min? L-sur Uril. Nixtieq nistaqsija. Għandna kellna ħafna diskussjonijiet dwar il-possibilità ta' konflitt ta' interess. Fil-laqat individwali tal-kumitati jekk tmur f'Parma u tqatta tlettijiem bħala xjentist. Ma nafx eżattament min għamela din, imma jekk tkun hemmhekk għal tlettijiem vera tista' tkun esperjenza interessanti. Tistgħu tirreklutaw esperti u mbagħad tajdulhom li rridu jkunu aġġornati ma l-aqwa livell ta' evidenza xjentifika, l-informazzjoni tagħkom wara kollox titġibuha minn ximkien, tistgħu tirreklutaw l-aqwa esperti fil-qasam iżda mbagħad qed titolbuhom jitilqu mill-impik tagħhom għal tlettijiem jitilqu d-desk tagħhom, l-iskrivanija tagħhom għal tlettijiem u jmorru eh, Parma u jattendu għal xi laqgħat oħra naħseb li dan ma tantx jimxi jitfit mal-politika ta' tnaqqis ta' spejjeż li tippruvaw nadattaw. Il-President, irridu nagħlqu l-laqa kollha mhux biss it-tweġibiet imma anke l-punt li għandna fuq l-aġenda wkoll. Ħa nippruvaw nlaħqu mal-law max-xitan, imma fadlilna punt fuq l-aġenda u rridu nagħlqu l-laqa xi sitta u nofs biftit flessibilità forsi. Nibdew bl-istess ordni issa mill-direttur tal-EFSA. Grazzi President, grazzi għall-interess u l-mistaqsijiet fi xol tal-EFSA. Nprofa nkun konċis, l-sur Ajuso, Iva naħseb li rridu ntejbu l-komunikazzjoni mal-applikanti u diġa bdejna program komprensiv biex naraw kif għan implementaw dan it-titjib fuq id-dialogu u tħaddin mal-applikanti mingħajr ovvjament ma nikkompromettu bl-ebda mod l-indipendenza u l-kwalità tal-valutazzjoni tas sikurezza tagħna. Dwar il-kooperazzjoni, kif nistaw ikonna kooperazzjoni bejn lefsa u xjentisti, fiħdan lefsa għanna 470 ruħ, ħafna minnom kważi nofsom huma xjentisti imma naħdmu flimkien mal-panels u gruppi ta' ħidma li jfisser li għandna 10 panels b'21 xjentist u mbagħad għandna wkoll madwar 200 membru tal-panel u għandna 5100 grupp ta' esperti li jkoperaw magħna. Jekk ikun hemm nuqqas ta' data nitolbu għal data speċifiċi nuħorġu uh, eh, sejħiet fejn imbagħad is-soċjetà ċivili, l-kumpaniji, l-akkademja jistgħu jikkontribwixxu għal ġabra tad-data tagħna. Ir-riżultati kif nistgħu nsibuhom fuq ix-xogħol tagħna fuq it-talbiet tas-saħħa. Ippubblikajna iktar minn 570 opinjoni xjentifika fuq is-sit tal-internet tagħna. Kien hemm opinjonijiet xjentifika 570 biss fuq il-claims tas-saħħa. Dan tista' tissibuhom fuq is-sit tagħna. Mistoqsija oħra kienet għandna biżżejjed esperjenza indipendenti fuq livell xjentifiku Iva, kull tliet snin ikonna sejħa miftuħa madwar elf espert mill-Ewropa japplikaw u mbagħad nivalutaw dawn l-esperti skont l-esperjenza tagħhom u mbagħad it-tieni pass jekk ikunu skont il-limitu tagħna inħarsu lejn l-interessi tagħhom u naraw hemmhekk jekk jistgħu ikun hemm kunflett ta' interess u minn hemm neskludu l-esperti għax ikollhom konflitt ta' interess. Naħseb li bekk nistgħu niggarantixxu illi u dan japplika wkoll l mistoqsija ta' Sur Grote kif nistgħu jkollna l-aqwa xjenza disponibbli u l-indipendenza. Hija sfida iva imma bl-sistema li għandha fis-seħ EFSA li jkun hemm sejħa miftuħa kull tliet snin u li jkollna sistema b'saħħitha ħafna ta' valutar evalwazzjoni u ġestjoni ta' konflitti ta' interessi possibbli, naħseb li f'dawn l-aħħar snin nnexxinna nuru li s-sistema qed taħdem. Sistema perfetta din? Le, mhix perfetta. Tista' titjib? Iva, tista' titjib u ħantejbuha. U ħanżidu saf addizzjonali biex ikun hemm iktar ftuħ u trasparenza biex ikun hemm fit mal-konflett ta' interess iktar trasparenza. Ma dejjem ħajkunem hemm linja daqsejn ċertu sfumaturi bejn l-industrija u l-xjentisti, mhux xjentisti li tiddeċidu imma l-21 membru ta' panel. Jiġifieri anke jekk ikun hemm konflitt ta' interess biex ngħidu hekk, persuna waħda ma tistax tinfluwenza kollox għax għandna proċess kollettiv ta' taħid ta' deċiżjonijiet. Fuq il-programm seba, programm ta' riċerka tal-Kommissjoni hemm l-ewwel riżultati ta' provi fuq Eh, animali gerriema, ġriden u firin ta' design eh, jum u qed nistennaw ir-riżultati. L-sur jar naħseb li għanna sistema ta' evalwazzjoni u valutazzjoni ta' konflitt ta' interessi possibbli hija garanzija aħna kif edna ħan niżviluppaw is-sistema aktar minn hekk. Ma naqbilx miegħek li x-xjentisti tagħna huma mexin mill-industrija, le, blebda mod, aħna nazlu xjentisti skont l-indipendenza tagħhom u bekk nistgħu niggarantixxu li m'hemmx influenza minn sorsi li jistgħu ma jkunux ċari. Fuq id disa u 10 nħarsu lejn evidenza xjentifika u jekk ikun ġustifikat nerġgħu niftħu il-proċess ta' valutazzjoni, ġifieri nagħmlu monitoraġġ kostanti tal-influss ta' informazzjoni u xjentisti li jkollna. Beknana, grazzi. ACDC. Mr. Spenger, ACDC. Grazzi. L-għonet nishti nirringrazzja il-Katerina Kalisha, il-persona ta' kontatt tal-MD, il-mandat tagħna huwa li nagħtu appoġġ fl-Unjoni Ewropea kollha kooperazzjoni mal-Kummissjoni aħna rnexxielna nużaw xi nibatu xi esperti fil-Afrika tal-Punent u għanna ħafna talbiet għal apporċ ulterjuri barra mill-Unjoni Ewropea. Jien naħseb li ħaġa tajba li niddiskutu fil-futur jek emx eh, bżon li l-CDC tagħti iktar li l-pajizi barra mill-Unjoni Ewropea bħal Moldova u l georgia eh, nistaw nżidu l-valur, pero naturalment għanna bżon ta' risorsi ulterjuri. Fuq il-kwestjoni ta' Signora Pilik, eh, jina naħseb billi l-koordinazzjoni fl-Unjoni Ewropea issir motta tajb ħafna minnaħa tal-Kumitat ta' Sikurezza ta' Saħħa, il-kwistjoni tal-appoċ lejn l-Afrika tal-Punent jiena ma nistax nir-respondija għax eh, ma titħolx fil-mandat tal-ICDC. Grazzi. U issa biex nagħlqu is razzi. Grazzi. Jiena se nipprova namel ħilti kollha għax kien hemm ħafna mistoqsijiet. Jiena se nipprova nixbarhom flimkien u mhux nirrispondi wieħed waħda waħda. L-ewwel waħda kienet fuq il-bioteknoloġija jekk aħna nagħmlux l-evalwazzjoni aħna jew fuq livell nazzjonali. Il-bioteknoloġija fil-mediċini iva dawk jiġu ċentralizzati eh, approvati ċentra ċentralment jekk nirregwardaw devices minnaħa l-oħra, allora dawk le, dawk edin fidejn l-Aġenzija Nazzjonali. Fuq l-FDA u l-EMA nista ngħid li hemm kooperazzjoni mill-qrib. Aħna maħlix involuti fit-trattat TTIP għanna livell ta' kooperazzjoni teknika. Aħna għanna eh, ftejim ta' riservatezza principalment għal kwestjoni ta' sikurezza, għal kwalità, hemm xi eżempi e, fejn huma allertawna u aħna e, e, irnexxinna ninformaw l-aġenziji kollha fl-Ewropa. U fuq il-kwistjoni tal-Ebola u aħna għandna laqat kull ġimgħa u anke laqat kull ġimgħa biex nsibu anke xi armonizzazzjoni fil-proċedura biex ma nikkonfondux in-nies e, e, li naprovaw xi ħaġa li mbagħad ma mhix tajbax mhix tajba għall fiduċja tal-pazjenti. Fuq il-kwestjoni e, f'sitwazzjoni ta' frontiera fejn wieħed ma jistax ikollu l-mediċina f'pajjiż ieħor u biex wieħed jimportaja jiddispjaċini ma m'għandniex eh, evidenza xjentifika. Eh, Dara tiddependi mill-leġiżlazzjoni. Aħna għanna nautorizzaw il-medicina biex t-ċirkola fl-Europa kolla. La darba nkunu għamilna dan u bat eh, ta' diffidejn l-autorità tal-Istat membru. L-Istat membru irrit jgħamil il-parti eh, eh, tijaw. Ħabba fuq dak li għandu xaqsa ma' refuzjonijiet u l-amministrazzjoni dinja ħaġa li edha fidejn l-Istat membru ma nistawx nintervjenu għonek. U bat dana jpoġini fuq kwestjoni iktar wisa tal-prezzijiet u disponibilità. U għonek għanna l-sfida li se jkonna fil-ħames snin li ġejjin, għax wara 20 sena ta' approvazzjoni ċentralizzata ta' suċċess, essa qed naslu għal problema li wara n-approvaw irridu nħalsu. U il-prezz mux fidejna, Eh, ma naxex naqsmu għal-prezzit, pero għanna zewċ inizjativi biex nipruvaw, biex nibdew. Jena semmejtu anki dana fil- eh, fil-pairs and HDA body. L-istess data li aħna analizzaw għal-riskju ta' beneficju jistaw jirġaw jużawa għall-effettività u għal beneficju għal cost benefit. L-approċ tagħna huwa illi dan il-proċess isir parallelament, mhux wieħed wara l-ieħor. Biex bekk ikun hemm approvazzjoni iktar malajr u bekk jesponi anke eh, anki il-produttur e, għal eh, possibilitajiet tal-pazjent u anki l-idea li narmonizzaw l-approċ, e, pero dan mhux qiegħed fil-mandat tagħna aħna kull ma nistaw namlu għab il-bona, nistaw natu l-data tagħna u niċirkolaw. Waħda mill-inizjativi li għanna biex ikollna prezzijiet iktar baxi hija dik tal adaptive licensing. Et nesplorawa fil-kommissjoni di unita ma' kunu nistaw namluwa. U bat fl ħar nishtiqni ringrazzja Grazie anche da kollegi tuni minuta extra. Eh, għal Ebola fuq il-tlaqima maħnix eh, tart jena kontent nisma minna il-produtturi li għandhom xaħġa kważi lesta għat marċevejna xejn biex namlu evaluazzjoni. Għanna proċedura ta' malajr nistaw nużawa jekk ikollhom bat data li jissodisfaw dan il-proċess. Ta' malajr, għanna talan għas tlet produtturi, aħna ma npoġġawx il-dwar liħor imma għanna ċess dirett, għanna fast track. Imma dak li għanna bżon huwa data, la darba jkollna data mbagħad nistgħu nagħtukom iktar informazzjoni. Grazzi, u nixtieq ringrazzja il-parteċipanti kollha Eh, Nsejt ħaġa waħda, kif nikkooperaw, jgħid is-surrażi. Ma nafx bejnietna jew jew mal-nazzjoni, ma mal-istati membri. Bejnietna huwa sempliċi għax għandna l-istess leġislazzjoni, l-istess proċess. U sissa qatt ma kellna problemi. Minna ħal-oħra nistgħu nibatu l-informazzjoni, pariri xjentifiċi minn aġenzija l-oħra u anki ħafna strumenti leġislativi ħafna ktar diffiċli eh, fuq livell nazzjonali għal prodotti kollha. Mm, grazzi, grazzi issa. Immedjatament naddu għal punt seba u naddi. Nati il-mikrofonu l-direttur il-sur Michael Scannell tal-FVO għal prezentazzjoni tiegħu. Umbat wara naddu għal mistoqsija tal-kollegi. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh... Grazzi, President. Jina se nitkellem fil-qosor ħafna peress li l-ħin qed jafas l-uffiċċju tal ikkelu veterinarju eh, minħoloq fl-1997. U dak iż-żmien kienet l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew kien hemm il-kriżi tal-BSC u kien hemm inkjesta u fil-manager tal-BSC kienet li ma kienx hemm sistema kredibli li eh, l-istati membri kienu qegħdin jinfurzaw il-liġijiet, kellna ħafna liġijiet fl-Ewropa kollha, imma dak li kien qed jonqos il-mekkaniżmu li kien jiżgura li l-infurzar kien qed isir b'mod uniformi u anki fuq livell olu, oli fl-istati membri kollha il-riżultati tal-Parlament ġi aċċettat mill-Kummissjoni dak iż-żmien u l-President Prodi dak iż-żmien e, meta kien konfermat il-Parlament fil-Parlament f'Settembru tal-1999 kien staqsaqa. Għaliex iċ-ċittadin għandu jafda l-integrazzjoni e, l-Ewropa jekk fuq l-infurzar ta' sigurtà tal-ikel ma kien kapaċi jagħmel xejn. Għalhekk aħna minna sensila ta' em, audits fl-istati membri u hekk dejjem ħdimna l-ispezzjonijiet isiru fl-istati membri u f'pajjiżi terzi wkoll sabiex niżguraw li l-liġijiet li jiġu infurzati kif suppost kif namlu dan u xinu ma l-problemi nil niltaqa maħħom nibdow bil-regoli, ovvjament, regola. Jek ma tiżiġ regola ma tista tagħmel xej. Aħna ċekjajna biex naraw li hemm l-awtorità kompetenti eh, li tkun maħtura u li il-kontrolli kollha jkunu maquda bejnietom, ġifiri kulħadd ikun jaf xi responsabilità tiegħu x'inhi. Aħna rajna li jkun hemm ukoll biżejjed nies biex jagħmlu dawn l-ispezzjonijiet, numri ta' nies ikunu nies imħarġa u nies kwalifikati wkoll. Aħna rajna li l-autoritajt kompetenti għandhom is-setat biex jaqdu dawn ir-responsabiltajiet u jagħmlu dmirhom, pereżempju li setaw jitħlu eh, fl-istabilimenti tal-ikel e, dawk li jproduċu l-ikel jew dawk li joffru l-ikel ġifri setaw ukoll jalquhom jekk isibu xi ħaġa ħażina. Ukoll il-kontrolli li jsiru fuq abbażi tar-riskju biex ir rizorsi jiġu użati bl-aħjar mod. Fu u fl-affarijiet iktar importanti rajna wkoll li kellhom is-settat li jħorġu sanzjonijiet, u dawn is-sanzjonijiet ikunu effettivi proporzjonati u wkoll jiservu ta' deterrent, mhux dejjem faċli li wieħed jasal għal dawn l-anijiet kollha li u koll kollom l-infrastruttura biex jagħmlu xogħolhom kif suppost, speċjalment li għandhom laboratorji u fuq l-emerġenzi u anki il-mart tal-bejjem, tal-animali, rajna e kienux preparati meta tfeċ xi marda kienux kompetenti u koll jikumbattu b'mod u koll kif suppost biex dawn setta u koll jġildu il-problemi aħna rajna u koll li ikunem konsistenza fl-istati membri kolla. Ġifri f'komunità ta' 28 stat membru se jkollok id-divergenzi anki fuq livell ta' l-effettività tal-forzar. Dak li nkwetana li huwa li jekk dawn id-diskrepanzi iġibu u kol problemi fuq il-level tal-kontroll, jiġi minat, tiġi minat tas sistema kolla il-konsumaturi, l-operaturi tan-negozju, irridu jiserħu moħħom li kollox jaħdem sof l-istati membri kollha. Importanti wkoll għall-operat tas-suq uniku hija il-mod ta' kif inkejlu l-effettività tal-miżuri tagħna. Il-negozju, pajjiżi terzi u l-konsumaturi jistgħu jafdaw il-produzzjoni tal-ikel fl-Ewropa li din issir ukoll bl-iktar mod sikur jekk ikun hemm il-problemi b'dan iġib il-problemi kbar ukoll għas eh, uniku anke mill-lat politiku ovvjament din konsegwenza serja ħafna. Umbat, nistaw nejdu li f'dan l-ħara xar 15 sena il-riżultati huma pozittivi. Ġifiri kien hemm titjib anki bejn l-istati membri kif jafdaw il-xuxin dwar il-kontrolli li ħadnu. U dan naraw ukoll għal fatt li m'hemmx miżuri ta' salvagwardja għax kien hemm żmien fl-Unjoni Ewropea anki l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizza li l-Istati membri kienu jimponu dawn ir-restrizzjonijiet kummerċjali u ovvjament kienu jisiru għal fini ta' protezzjonizmu. Eh, ma nistax ngħid li m'hemmx problemi anke meta kien hemm l-iskandlu tal-ħam taż-żiemel, imma l-istati membri jafda l-Kummissjoni u anki kooperazzjoni bejnietom biex jaslu u ma jħedux miżuri unilaterali. Għandna miżuri ta' kontroll biex niżguraw li dan kollox ikompli isir Peress li ma tantx għandi ħin, President, li konkludi billi ngħid li aħna maħniex aġenzija ma Dipartiment tal-Kummissjoni anki jekk ix-xogħol tagħna evolva. Għaxar snin ilu nagħmlu xogħol biss fuq il-BSc, issa qed naħdmu fuq smoħra, pereżempju il-medical devices imħas wara li kien hemm l-iskandlu tal-breast implants, aħna naraw li ikun hemm l-awtoritajiet tas-saħħa tal-istati membri bej jamlu kontrolli, għana namlu l-audits u kol fl-Europa kolla biex, biex dan is-settur u kol it-ospin tal-qoddim. Namlu kol il-quality schemes, ġifiri l-indikaturi ġeografiċi, eh, l-iskemi organiċi u anki fċertu osma tal-industrija tal-medicini. tal medicini biex nara għanna jirġanajt li aħna maħniex aġenzija imma xorta il-xol mal-parlament aħna li hija xi ħaġa serja ħafna għax il-parlament kien li ħoloq il-dipartiment tagħna, il-qda tagħna u jiena dejjem ġifiri nkompli naħdem u speċjalment mit sur stas il-koordinatur tagħkom. Grazzi ħafna. Issa nisimaw il-sur stas il-contact person. Grazzi ħafna, President. Van de FIO dat, eh, dat die zeer behoorlijk is. La, fuq il, il fuq eh, il-dan l offiċju tal-veterinarju ehm, verament id-dejta li jandom ja ehm, Eh, verament ħafna tarif li li nsibu hemmhekk huwa importanti ħafna drabi din l-informazzjoni tintuża biss meta jkun hemm xi skandlu. Għalhekk flimkien mal-koordinaturi jiena naħseb li rridu għall-inqas darba fis-sena naraw kif ikonna dibattitu iktar miftuħ dwar il-rekomandazzjonijiet u anki l-follow-up il-regolamenti li joħorġu minn dan l-uffiċċju nafu li f'dan iż-żmien fej qed nissikkaw iċ-ċintorin sa fejna fien il- il design ruħ li jaħdmu emmek em, kolla għanna bżonno ma tistax tnaqqas xo xogħol li jagħmlu huwa ta' bżonn kbir u jekk innaqsu l-effettiv se tkun diffiċli ħafna li x-xogħol isir. Iva, is-Sinjura Xarja Perik. Grazzi, grazzi ħafna. Jiena wkoll fil-qosor. Jiena dan uffiċċju ili issa em, naf dwaru anki fi li jiena kont naħda fil-Parlament tal-Olanda. Għandek il-proġetti fuq l-antibiotiċi u il-regoli dwar l-antibiotiċi varjaw minn pajis arriħu ieħor kemm huma stretti. Per eżempju, barra l-ispezzjoni tisiru fuq il- ċertu annimali imma ma jisirux fuq l-istess annimali f'pajjiżi oħra. Per eżempju, meta namlu l-ispezzjoni tal-ħnieżer, eh, x'proġetti għandkom f'moħħkom? Peress li mawx iktar mistoqsijiet nerġa' nitlob l-uffiċċju tal-veterinarju biex ehm, jirribatti. Iva, grazzi, President. Nirringrazzja Sur Stas u ovvjament l-invit tiegħu jiena bil-qalb kollha li niltaqgħu darba fis-sena biex nirrispondu għal mistoqsijiet li jkollkom naħseb li tkun xi ħaġa veru tajba fuq ir-riżorsi aħna qegħdin nippruvaw nżommu dak li għandna imma aħna ma naqodux nejdu li eh, rridu iktar rizorsi, nafu li iżminiet huma diffiċli għalhekk rridu nkunu iktar effiċjenti. Ġifiri, mux se noqogħdu ngħidu li aħna xogħolna ma nagħmluhx So għax m'għandniex ir rizorsi. Issa fuq il-konsistenza tal-kontrolli u l-ispezzjonijiet li ġamil taċċenna l-dan, aħna nippruvaw anki ġifiri fuq il-level tal-infurzar dan sejvar ma pajis liħor imma metam situazzjoni fej s-saxħa tiġi minata jew inkella il-fat li ma nistawx nafdaw pajis jiġu kol minat rridu noqdu attenti ġifiri dawk l-istati membri li għandhom id-difikultajiet naraw li jtejbu il xogħol li għamlu, rekomendazzjonijiet aħna naraw li nimmirawom għanna country profile biex nkunu nistaw insegu kull pajjiż, nentifikaw fejn hemm id-diffikultajiet, naraw fejn ma waslux l-istati membri u innovazzjoni ġdida. Namlu l-overview reports Iġifiri nieħdu settur f'stat membru wieħed u naraw fej għandhom id-diffikultajiet kif jistgħu jiġu indirizzati fuq l-antibiotiċi inti qed titkellem fuq resistenza tal-antibiotiċi. Aħna fl-ambitu, speċjalment fix-xogħol li nagħmlu fuq il-laħam tal-majjal, aħna għandna qed naħdmu ħafna fuq dan eh, il-punt U fil-Kummissjoni bħalissa għanna grupp ta' ħidma li qed jaħdem speċifikament fuq resistenza tal-antibiotiċi. U rridu naraw eh, miżuri ġodda u anki ndaħlu fix-xogħol li nagħmlu tal-awditjar. Grazzi ħafna, President. Grazzi lilek. Illum nixtieq nirringrazzja il-direttur eżekuttiv tal-Aġenzija għal dan id-dibattitu li kena interessanti u naħseb nistaw nalqu l-laqatana tal-lum għawnek nistiden lill-membri kollha għal il-riċeviment li għanna għawnek eżat kif noħorġu mill-kamra. Grazzi ħafna. Narawkom. Questo. Questo. Questo. Questo. Questo.